Thank you very much to everybody who's joining us for this morning's um, hymn. Lodo tajba, grazzi l daw kollu li għedin naqdu maħna, grazzi l viċi president minn eh, Kumitatre. il signora Tojka Sajfi li daqdet maħna. Nilqa l-membri eh, tal-panel taħna. Grazzi b-mod partikolari li dita Sharon Sova, dita t-nirringrazzjak. Grazzi. Tal-li ħadmet fuq l-opinjoni tal-imkoll ħankur edin natu l rapport u grazzi lil dita u shadows mill-kumitat tal-li għadduna fl-imkien biex nifukaw fuq din il-kwistjoni. Il-negozjati ta' TTIP huma verament importanti għan nies li aħna nirrappreżentaw fl-Ewropa li talbu li jifmu naqrizjet fuq dawn il-negozjati għalhekk hija verament ħaġa tajba li qed ikollna dan is-smieħ mod pubbliku u nixtieq nilqa lil dawk kollha li qegħdin iseguna anka online. Issa dwar il-kumitat imko, aħna għanna numru taqsma li jgħaw taħt l-esperienza tagħna. U dawn huma kompetenzi fejn in-negozjati ta' TTIP kienu fil-passat u koll u għanna il-noti fuq l-standardizzazzjoni, il-kooperazzjoni fil-qasam tal-vetturi, il-tessuti u l makinarju il-facilitazzjoni ħarsin tal-konsumaturi, kif ukoll ovvjament ix-xiri pubbliku. U dawn huma oqsma li jaqgħu l-aktar taħt il-kompetenzi tagħna. Għalek, għankur għedin ħarsu lejn l-ewel parti tal-kompetenzi, imma dan minħabba l-fat li negozjati diġam xew il-qoddim, Mbagħad hemm oqsma oħra fejn negozjati għadhom għaddejjin, pereżempju x-xiri pubbliku, f'dak il-każ il-kumitat tagħna eh, ħajkun irid jeżamina aktar fid-dettall kif jgħaddu l qudiem jimxi qudiem min-negozjati. Mela ħana għaddi il-kelma issa lis sinjura Torkja Sajfi. Min inta? Grazzi ħafna, Signora President, kollegi, Signori. Mela, fissem il-Kumitat il fuq il-Kummerċ Internazzjonali jenu koll nixtieq nilqakom għal dan is simiħ pubbliku. Sfortunatament, is-Sur Bernard Lange, il-President tal ninta qed imexxi smih pubbliku ieħor għalhekk ma jistax ikun prezenti preżenti hawnhekk illum. Jina nirrappreżenta l-inta bħala l-ewwel viċi president f'dan is-smih sabiex inħarsu lejn TTIP. Issa TTIP hija kwistjoni strateġika u l-aħħar negozjati saru l-ġimgħa l-oħra u dan qed isir f'mument importanti fil-proċess ta' negozjati ta' TTIP għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net il-kooperazzjoni regolatorja tinsab fil-qalba tal-negozjati ta' TTIP Din hija kwistjoni importanti ħafna biex inkunu nistgħu nħarsu il-livelli u l-standards tagħna fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal-Unjoni Ewropea fuq il-kooperazzjoni regolatorja saret pubblika fl-10 ta' frar u hija disponibbli wkoll fuq is-sit tagħna. il-Kumitat eh, ah, tal-Inta ħaj prova jiddiskuti il-rapport ta' Bernard Lange biex jara eżattament il-pozizjoni tagħna. U hemm filxa ta' kumitati bħal inta dan il-kumitat, aħna l-koll imħasbina li xil-ħidma tolqot ħafna aspetti u il rapport imbagħad ħaj jitlu fil-ħidma tagħna. Il-Kumitat itrew koll il-lejla qed jorganizzaw smieħ pubbliku fit-sitta fuq it-TTIP u hemmhekk ħajkunu qegħdin jeżaminaw l-SMEs u l-enerġija. L-esperti ħajatu l-opinjoni tagħhom ukoll fid-dibattitu tagħna u tajjeb li konna diskussjoni dettaljata fuq il-kooperazzjoni li tippermettilna li nimxu il-qudiem fil dibattitu tagħna. Mela, ħanaddi l-kelma l-ewwel lil Sinjura Dita Ċernova għal rapporter tal-Imko Mela, sisem, il-Kumitat imkon għad il-kelma lila. Grazie ħafna, Signora President. Jina naqbel ma dak li għadek kifet, nirrepeti dak li semmejt inti fuq TTIP u kemm huwa importanti. Jina personalment favur dawn negozjati, imma ma tantx huwa faċli li wieħed jinjora l-istorbju li ġej minn dawk li huma kontra dawn il-negozjati, imma din mhix ħaġa ġdida, dan mux l-ewwel ftejim kummerċali, ftejim ta' kummerċali se edin negozja mhux ħajkun l-aħħar wieħed. U f'dan il-kuntest nixtieq infakkar kulħadd dwar l-aħħar FTA ewlieni li l-Unjoni Ewropea negozjat din kienet mal-Korea t-isfel. U dak iż-żmien jiena kont nirrappreżenta r-Repubblika Ċeka fil-Kunsill naħa l-oħra ġifieri u jiena kellix naqsam mal-politika kummerċali u jiena niftakar sew industriji differenti, eh, trade unions li kienu qegħdin inqajmu eh, ħsieb dwar l-impatt tal fejn fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar panel illum aħna għandna il-ħabba tiegħi Ivan Hodaċ, Ivan Hodaċ dakinhar kien eh, segretarju ġenerali ta' Aser u hu kien verament involut fuq l-FTAs mal-Korea u għajem ħafna eh, tassib tal-industrija tal-karozzi. Mek nħarsu li ċifri issa, nistaw naraw li l-impatt reali ta' dan il-ftejim fuq is-suq tagħna, irridu ngħidu li l-esportazzjonijiet tagħna eh, żdiedu b'35% fl-aħħar tliet snin minn meta firmajna l-ftejim. U r-riżultat ta' dan il-ftejim kien verament pozittiv fuq is-suq Ewropew. Għalek il-ftejn ma wassalx għal inqas impjiegi, anzi, verament xpruna l-ekonomija tagħna. Jiena naf li ma nistgħux qablu l-Korea t'isfel mal istati Uniti u aħna llum qegħdin nitkellmu dwar negozjati bejn l-ikbar żewġ tiswieq fl-Ewropa. U forsi għalek qegħdin nisimgħu ħafna kritika, Kritika mhux neċessarjament hija negattiva, diffikultajiet u dilemmi jridu jiġu diskussi sabiex il-Kummissjoni l-negozjaturi jkunu konxi tagħhom. Iżda l-punt ewlieni hawnhekk huwa li ma nifokawx fuq tħassib li ma jeżistix imma tħassib reali. U għalhekk aħna deċidejna li konna dawn iż-żewġ panels illum. Mela, fl-ewwel panel ħankunu qegħdin nitkellmu dwar l-standards u l-konsumaturi l-sistem ta' standardizzazzjoni l-Unjoni Ewropea u dawk tal-Istati Uniti huma differenti ħafna bejnietom anke jekk imbagħad ir-riżultati ħanin huma pratikament l-istess. Għalhekk, kif nistgħu nqablu u nagħmlu dawn iż-żewġ sistemi kompatibbli bejnietom? Kif nistgħu innaqsu d-duplikazzjoni u l-pis amministrattiv miż-żewġ naħat? Għalija l-mod kif nimxu l-qoddim huwa li konna diskussjoni mandatorja qabel ma nadottaw standards ġodda Din il-kooperazzjoni ma tfissirx li aħna dejjem ħajkonna l-istess standards fl-aħħar mill-aħħar, iżda meta aħna naqblu, mbagħad ħankunu ħloqna de facto standards internazzjonali li ħajkunu vitali għan negozji Ewropej tagħna fil-ġejjieni. Iżda, forsi, u għazjet importanti li meta ma naqblux id deċiżjonijiet li nieħdu ikunu meħuda biħsib. Kulħadd ħajkollu ħsieb eh, ħajjifhem eh, iż-żewġ naħat għalfej għandhom differenzi. Għattini panel mbagħad qegħdin nifukaw fuq il-kooperazzjoni regolatorja ħankun qegħdin nifukaw fuq l-industrija tal-karozzi. Kooperazzjoni regolatorja hija ħafna żied minn sempliċement l-industrija tal-karozzi, l-industrija tal-makkinarji pereżempju dan huwa qasam li affettwa lilna u lill kummerx U l-loġika tagħna hekk għandha tkun li niffaċilitaw il-ħajja lil kulħadd. Għalfej kumpanija Daniża jimkella Ġermaniża għandha turi li il-prodott tagħha huwa sigur e, u toqgħod tagħmel testi darbtejn meta taf li r-riżultat ħajkun l-istess. Il-kooperazzjoni regolatorja hija li neliminaw id dublikazzjoni ta' testjar li jaħli riżorsi u l-ħin mingħajr ma jtejjeb is-sigurtà tal-prodotti. Sinjuri, forsi nista' niqafaw jiena diġaħat ħafna ħin u jiena naħseb li hemm bżonn li issa nisimgħu il-panelists tagħna. Jiena bħala rapporter ħanuħu nota ta' dak li ħatajdu intom u kif ħan riflettuha fil-ħidma tal-kumitat tagħna kif ukoll fl-evalwazzjoni ta' l-aħħar ftehim ta' titib meta mbagħad nivvutaw fuq ir-ratifika tiegħu. Grazzi ħafna. Grazie ħafna t-neħdu gost li jetna ħafna nis bil-wiefa, miskom tiġu aktar ta' spiss, għax ħafna diskutu ħafna affarijiet. Mela, għet e, bitlu laptop u xek biex nassiguraw li il-prezentazzjonijiet ħajkunu disponibli. Il-laqa qed tiġi trasmessa anka e, fuq l-internet mod live u l-prezentazzjonijiet kollha ħajkonna dalodu ħajkunu disponibbli e, għal pubbliku biex ikunu jistaw jazaminawom fuq is-sit e-meeting. U aħna ħanaqsmu eh, il-links għal dawn il-paġni permezz tal-website tal-imko fuq Twitter u anka tijaj iżjed tard illum. Ma dawn il-links huma kollha disponibli kollox ħajkun disponibbli. Mela, ħan nilqa ah, dawn il-kellima, nintroduċijom u forsi mbagħad jimxu qudiem. Is-sur Jacques Pelkmans Eh, li huwa eh, Senior Research Fellow għat ċentru tal-istudji eh, ta' politika Ewropea, sur Johannes Kleif, li huwa l-kap tal-komunikazzjonijiet ta' BEUC, li hija l-Organizzazzjoni Ewropea għal konsumaturi u is-Sinjura Elena Santiago Sid li hija Direttur Ġenerali ta' Sen Senelek u għandhom 8 minuti kull wieħed għal-prezentazzjonijiet u mbagħad wara l-prezentazzjonijiet ikonna ftit ħin sabiex il-membri kun jistaw jistaqsu xi mistoqsijiet u jina verament ħankun ħankun stretta fuq il-mistoqsijiet mhux aktar minn minuta. Umbat nieħu lista hekk kif tkun għaddejja l-ewwel prezentazzjoni ta' min ikun ixtieq jitkellem. Mela għaddi l kemma mill-ewwel ġak. Thank you, Chairperson. Uh, ladies and gentlemen Grazie ħafna, President, Signori, Onorevoli, jena eh, xtaqt niprezenta l-slides. Iżda, dana fil-fat u għallar eh, kwistjoni li tista tipprezenta minnajr l-slides, niprofa li illi tifmu se kolkom inqas kwalità eh, tajba għanna tlitt prezentazzjonijiet bi slides jek joġbok? Jo xaħat mux għet jiprezenta bi slides, mela għandi suġġeriment. Elena tista tipprezenta l ewen jekk jogħġbok biex niżguraw li l-slides ikunu disponibbli. Mela, Elena għal Digi Sansa, jekk jogħġbok. l tajba, Sinjuri. U eh, eżis, Sinjuri. Eh, pjaċira li għalli edha unek l-lum, grazie ħafna l-istadina nifmu l-standardizzazzjoni hija punt importanti ħafna li għandi jiġi diskuss taħt il-kapitlu tal titet U f'dan diskussjonijiet nemnu wkoll li il-komunità ta' standardizzazzjoni żewġ naħat tal-Atlantiku għandhom kontribut siwi għal dan. Jiena nixtieq niddefinixxi il-sistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni u nenfasizza kemm hija differenti minn dik Amerikana. Is-sistema Amerikana eh, hija differenti ħafna mill-sistema Ewropea. Nistgħu nidentifikaw però l-riski u l-opportunitajiet biex ikonna jekk ikonna l-kooperazzjoni fuq l-istandardizzazzjoni. Naħseb li huwa importanti ħafna li kulħadd jifhem illi l-sistema Ewropea tal-istandardizzazzjoni hija sistema uh, wieħed ta' standardizzazzjoni aħna ħdimna sfiq, ħdimna ħafna biex ikonna standard wieħed, eh, model wieħed li huwa identiku mill-33 membri fil-kas ta' Senelek. U biex ma jkonniex eh, standards li jikonfliġu ma' xulxin, ġifiri, konna armazzazzjoni teknika u totali għal iżjed minn 600 miljon konsumatur. Importanti li nenfasizzaw li sistema tal-Istati Uniti hija sistema eh, multi. Jiġifieri kollok standards li qed jikkompetu fuq l-istess eh, kwistjonijiet u jibqa' eh, fridejn l-utent tal-istandard biex jara li ma iżjed jaqbillu li juża. U memx dana ma xiex aċċess għal għassu Amerikan iżda dan jgħin nixtieq nenfasizza xi ħaġa hawnhekk fl-introduzzjoni tiegħi illi fiż-żewġ sistemi tal-Unjoni Ewropea u tal-Amerikani huma differenti ħafna. Ir-riżultati mhumiex simili waqt li fl-Ewropa naħdmu biex nappoġġaw u dana kien id-direzzjoni tal- tal-ħolqin taħna, fl-Istati Uniti jaħsbu li il-prodotti jistaw jiċċirkulaw bil um, liberalment fl-Unjoni Ewropea waqt li l-Istati Uniti għandek sistema differenti. Għandek iżjed minn 250 organizzazzjonijiet li jizviluppaw l-standards fl-Istati Uniti li huma akkreditati wkoll akkreditati u mbagħad hemm xi ħames mija li mhumiex akkreditati hemmhekk. Naħseb li dan huwa fattur importanti ħafna Nixtieq ukoll nenfasizza l-importanza illi niddiskriminaw bejn l-standards li appoġġaw leġislazzjoni u l-standards li huma biss fis-soq illi jistgħu jtejbu il-negozju l-kummerċ iżda mhumiex appoġġati mill-leġislazzjoni u eh, biex bekk niproteġu l-interessi tal-pubbliku fil-gwad tal-leġislazzjoni fl-Istati Uniti, il-proċessija eh, fl-Europa l-Unjoni Ewropea hija ehm, flessibli ħafna, naqsu l-idna naħsmu biex naqsu l-ispejjeż involuti u bekk dan il-proċess huwa miftuħ ħafna fil-proċess fil-bidu ehm, iħabru talba għall-standards li għandhom jiġu żviluppati biex nappoġġaw il-leġislazzjoni Ewropea. Eh, standards armonizzati huma volontarji, fakultativi u ma ta' alternattiva għal konformità mal leġislazzjoni Ewropea. Fis-sistema tal-Istati Uniti l-standards jistaw jiġu korporati permezz messa referenza leġislazzjoni. Isiru mandatori, obbligatori u memx alternativa għal konformità mal leġislazzjoni f'dan il-każ l-standards fil-fat jintużaw għal biex appoġġaw leġlazzjoni. Il-proċess it-tieb bir-regolament l-10-25 fejn il-partijiet kollha interessati għandhom ikollhom l-opportunità jikkontribwixxu jikkommentaw fil-proċess fil proċess tal standards U bekk għandna komunità rappreżentanti mill-industrija, Jiġifieri l-95% fil-sistema li jipparteċipaw fil-sistema ta' standardizzazzjoni għandna nenfasizzaw li hemm enfasi fil-parteċipazzjoni tal-SMEs u ħafna attivitajiet saru mill-membri nazzjonali biex jiffaċilitaw il-ftejim u l-parteċipazzjoni f'dan il-proċess tal standardizzazzjoni il-konsumaturi u għanna organizzazzjoni u koll illi illi tipparteċipa wkoll fil-standards biex tiżgura li prodotti għal-konsumaturi qed jindirizzaw il-bżonnijiet tal-konsumaturi fil-gwad tal-iżvilupp tal-standards. U għanna wkoll organizzazzjoni tal-ambjent li jipparteċipaw attivament f'dan il-qasam. Għanna impens ħieħ mill-membri kollha biex jiżguraw li dawn l-interessi kollha jittieħdu konsiderazzjoni importanti li nisħu li fl-Europa għanna referenza um, indiretta l-istandardizzazzjoni u rridu nsommuha għax eh, din ir-referenza indiretta tfisser li t-referi għall standards fil-komunikazzjoni mhumiex obbligatorji iżda volontarji u dan fisser li nisguraw li nappoġġaw l-innovazzjoni permessa li proċess tal-istandardizzazzjoni. Nemnu illi huwa possibbli illi nikontribwixxu għal TTIP permezz tal-istandardizzazzjoni, iżda maħniex favur tibdil fil-sistema attuali. Importanti illi konna il-konverġenza regolatorja hawnhekk. Jekk ikonna il-konverġenza nistaw naħdmu mal-kontrapartijiet Amerikani fuq standards fejn nafu li il-possibilità tal-accettazzjoni u l-implementazzjoni fl-Europa tkun iżjed. Dana mux se jiġi fuq in-naħa tal-Istati Uniti, iżda jekk ikonna l-stakeholders rilevanti possibbli madwar il-mejda possibbli li niżviluppaw standard li nappoġġaw il-ħtiġijiet regolatorji ekvivalenti inkella se jkun zbilanċat il-proċess, mhux se jkun hemm simmetrija fil-aċċess għas soq Waqt li l-stakeholders Ewropej jridu iffiċċu l-mod fil-ġung isiru il-kap tal-ġungla fil-suq tal-Amerikani, anki hemm każijiet volontari u anki oħrajn ta' bil-forsi li huma inklużi f'dawn l-istandards fil-fatt l-Amerikani diġà għandhom aċċess ħieħax su għassu għas eh, Ewropej. aħna nasbu li hemm opportunitajiet biex naħsbu flimkien illa naħsmu mal-Istitut Nazjonali Nazzjonali tal-Standardizzazzjoni fuq il-pjattaforma transatlantiku tal-standardizzazzjoni fejn nistgħu nsibu punti partikolari, kwistjonijiet partikolari fejn m'hemmx standard fuq il-livell internazzjonali fl-IC, fl-ISO, fejn għandek impensi. U meta nishtiqu li kunem um, konverġenza regolatorja biex flimkien nisaw naħdmu biex nizviluppaw speċifikazzjonijiet partikolari biex dan japplika l-Istati Uniti kif ukoll l-Ewropa. Għanna possibilitajiet bekk, għanna l-stakeholders tagħna għandhom ikunu lesti jappoġġaw dawn l-inċentivi u rridu jkollna impenn miż żewġ naħat tal-Atlantiku għall-impenn tagħhom. Mela, żewġ tal-bit, l-ewwel net jekk jaġbok. Ebdar fejn reċiproku tal-standards li kunu asimetriċi fl-aċċess għas-suq fl-Ewropa u l-aċċess għas-suq fl-Istati Uniti u t-tieni jekk ikun hemm talba biex nużaw standards biex nappoġġaw leġislazzjoni l-ewwel għandna bżonn il-konverġenza regolatorja. Grazzi ħafna. Thank you very much. So the um Technology has now finally caught up with us. And we will go back to Jacques. Mela, Jacques Peltman issa li huwa fellow eh, oli tal-riċerka, prezentazzjonijiet fuq il- fuq l-screens u d-dimkom, signori. Um, what, what? Another tick. I'll begin anyway. Mela jina se nibda. Grazie ħafna li stadina. U specialment għax il-Kumitat tal imkaw qed jaħdem fuq ħafna kwistjonijiet li titib qed jaħdem fuqhom ukoll. Din dawn huma kwistjonijiet regolatorji tas-suq intern. Iżda din id-darba esterni u bekk ġili ikollok l-istess għarfien. Jiena ma nistax nbidu l-slides, le, Iva, nista. Le, le, jekk jogħġbok tista' tista' ċaqlaq il-kompjuter? inkella nittilfu il-wisħin. Iva tajab dawn huma l-punti il-topics li jena naħdem fuqhom li missi kiexbok. Hawnhekk għandek kull ma fiħ il-TTIP hawnhekk fuq slide wieħed il-kolonna ta' nofs eh, huwa fih dak li nitkellmu dwaru, niddiskutu, il-bqija le. Mela li miss. Ir-riċerka ekonomika u rritna illi hemm ħafna xnajdu fuq din ir-riċerka, iżda rridna illi jaqblilna illi naħsmu fuq it-TTIP fil-sens wiesa, għanna naħsbu illi 60% tal-tadħul ekonomiku għawnek għax għalix dan għu kas għax hekk iżid l-spejjes tal-TBTs għal fuq il-fattura għandek bejn 15 u l-72%. U ma jimportax jekk dawn l-istudji ekonomiċi huma korretti 100% dak li jgħod huwa li għandek ħafna hawnhekk inkopru ħafna bejna u bekk jaqblilna li neħħuhom u dana għal prodotti u l-istess għandu japplika s-servizzi ovvjament. Li mis. xinu ma l-iċkil tekniċi, għonek għandek l-approċ ta' tliet stadji biex tkun taf eżattament xifisser mela għandek l-iskil li mhumiex tariffi u mbagħad regolatorji li huma ikbar u mbagħad għandek it-TPTs. Jekk irridu nindirizzaw it-TBTs bis-serjetà rridu naraw li ilna nipprovaw nagħmlu hekk għal iżjed minn 20 sena it-TTIP jista' jagħmelek b'mod sistematiku u mhux eh, bħala xi ħaġa memuża jew permezz tal-ftemit tal-arfin illi fallew. Iżda hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar eh, l-anijiet, hawnhekk qed nitkellmu dwar it-testijiet, il-metodi, il-metodi regolatorji u mhux il-metodi mhux il-qasam u ma jimportax tisma fil-blogs jew taqra fil-blogs. L-aħjar mod biex tieħu sib l-interessi offensivi tal-Unjoni Ewropea u għalli kollok approċ ambizjuż għandi najt li l-proposta tal-test tal-Unjoni Ewropea hija waħda ambizjuża, iżjed ambizjuża minn kwalunkwe kapitlu ta' TBT f'kwalunkwe FTA ta' kwalunkwe pajjiż tad-dinja. Sissa, barra l-Unjoni Ewropea ovvjament, għax ġewwa l-Unjoni Ewropea hija iżjed ambizjuża u t-tieni għan bil-klim għawijin għaliex għandna bżonnu dan l-għan għax għandna ftehim. Eh, dana għandu jaqa taħt il-ftejim tal-TTIP un-bat fuq u ftejim eh, ta' kif taħdem Illi dana ovvjament għandu iwassal, għandu għandu jatik il-xol u dana għandu kollu għan għawi ħafna. Proposta tal-Komissjoni hija waħda li hija ta' Singapore u l-Unjoni Ewropea u iżjed proposta tajba. M'għandix ħin biex nidħol fil-fond Il-proposta tal-Istati Uniti ma nafx xem, emmin forsi jem xaħat tawnek li kun jafx fija, xfih jista jina ma nafx u jina i-provajt namelek, it kellim ma nis fil istati Uniti li illi jafu dwar, dwaru, issa mumiex permessi jitkellmu kellmu miħaj, jajdu li dwar, dwaru memx nixieħat fil fatt jiena tkellimt jiena rajt il ftejmit tal-kors il ftejm mal-Korea u hemm erba nuqqasijiet meta taqabbilha mal-proposta tal-Unjoni Ewropea e, u ma jipproponu wkoll fuq il-regolamenti ta' m'għandu xejn fuq il hemm ħafna nuqqasijiet fuq il-regolament tekniċi fuq il-tikketjar u il-tabelli u laqas għandu għan għandek kapitlu minnajr lan u laqqas għandek model. Modernizzar għonek. Mela, lanijiet għonek għandek għandek 8 minuti l-ewel net armonizzazzjoni jiġveri, dina se tkun rari, isa mux impossibli. Nishti eh, nefasita l-ewel eh, bullet għandek eżempju tal-kooperazzjoni internazjonali regolatori li jaħdmu. Jiġveri trattat tal-MRA miex garanzija li taħdem aħjar, dik hija kooperazzjoni eh, dajfa. Tista' da jista' jkun li ma tmurx li ma kienet eh, nofs eh, kamp u bekk importanti li tara dan il-punt li tifmuħ sew. Jiġri l-armonizzazzjoni tal-standards hija diffiċli bl-Istati Uniti. Għaliex? Għax il-mod ovvju li tagħmel hekk huwa li abbażi tal-standards tal-ISO jew ISC e kif intqal mis-Sinjura Santiago. U l-Istati Uniti pratikament manda xej fil-gwad tal-standards tal-IC jew tal-ISO u anki inqas tal-ISO. Standards huma 72% identiċi mal-IEC u skont u 31% tal-ISO. Tista' timmaġinaw l-Istati Uniti għandhom mijiet għandhom iżjed Iżda għandhom devjazzjonijiet ukoll jekk għandek standards eh, ta' dinja ma għandekx għalfej kollok ma triċi kollok id-devjazzjonijiet. Mela, eh, għalfejn reċipiku, reċiproku l-ewwel net tal-regolamenti jiena kontra eh, dan rikonoxximent jiena t-kitibt ħafna dan trid ħafna biex tagħmel dan u meta jagħmel hekk tagħmel hekk ir-rikonoxximent fl-Unjoni Ewropea huwa vera sabiħ aħna vintajna l-arfin um, reċiproku għanna għafas tajjeb avanzat ħafna iżda għanna bżon ta' regolament uh, sofistikat. Uh, 724 tal-2008. Ġina kieku ma, ma konx namelek l-arfin. Issa fi għata l standard tal-arfin reċiproku smajtu l-Sinjura Santiago sensittivi ħafna għalija jek tużaw il- il-qafas il, il li għandek fuq żewġ naħat, ovvjament il-sinjura kontra dan il-pjan jiena wkoll fil-rapport tiegħi li jiena qed nissottometti għal komitat tal-Imko għandi proposta dettaljata dwar kif mingħajr ma tbiddel li żewġ sistemi jista' jkollok il-flessibilità mingħajr ma tagħmel sara li suq intern. Ma nista' nitkellem dwar dan fl-Istati Uniti għandek opportunità li torbod dan mal TTIP u kol. Jina nista' nispjegata kif intkom interessati. Mela, fil-kwat tal-evaluazzjoni ta' konformità mill evaluazzjoni tal-Istati Uniti, din hija problema antika. Kif tistgħu taraw hawnhekk, mhux il-problema mhux kif jaħdmu, iżda kif jaħdmu ħażin. U għandek ħafna dokumentazzjoni fuq dan, qed nara tliet possibilitajiet biex intejbu s-sitwazzjoni Naħseb it-tlieta huma realistiċi meta il-reviżjoni attwali għax dawn il ccabs dawn il dawna qed jiġu riveduti bħalissa meta dan isir eh, kif suppost it-titib jista' jdaħħal dan. U nixtieq ehm, ngħid li fis-sita għandna l-ikbar l-MRA fil-dinja, ikbar eh, minn qatt qabel mal-Istati Uniti u mal-Kanada u issa wara l-MRA li jiena studjajthom sew Jiena, wara dan l-istudju, jiena nappoġġa li mra f'din il-forma. Mela, nixtieq ngħid li kooperazzjoni konġunta fl-artiklu fuq dan fil kapitlu tal-TTIP jaqbel li nħarsu lej dan iżda nagħmlu hekk biex naraw eh, ħafna il-regolamenti regolatori u anki nar nieħdu dawk li iżjed jaqblinaw fihom l-esperjenza. Thank you very much. I'd like to join. Uh, uh Grazzi ħafna nati meħba l rappresentanti tal-Presidenza tal-Latvija li qegħdin jirrappreżentaw il-Kunsill hawnhekk grazzi tal-li ġejtu segwu dan is-smieħ dejjem ħaġa sabiħa li naraw l-istituzzjonijiet kollha preżenti. Is-Sur Johannes Kleis, kap tal-komunikazzjonijiet mill-Organizzazzjoni Ewropea favur il-Konsumatur. Grazzi ħafna. Mela, grazzi tal-li tajtuna l-opportunità li nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u TTIP jiena wkoll għandi slides li mhumiex sekk importanti daqs ma kienu tas Sur ma' ġisibhom fuq il-website aktar tard. Ma hija ngħaddu mill-ewwel għal slide li miss u din se naqbiża għaliex eh, naħseb illi kulħadd tafu x'inhu il bok aħna naħdmu favur l-inforzar ta' drittijiet digitali, l-ikel, finanzi, servizi finanzjarju, sostenibilità u dana uh, jispiega l-impentana bit-TTIP. Issa, għal l-anijiet ta' din il-prezentazzjoni rrit namel differenza bejn l-standards eh, fil-sens eh, stret tal-kelma u il-standards ta' protezzjoni tal-konsumatur li referu għal liġijiet jew il-livell ta' protezzjoni. Umbat irrid nkellimkom dwar xi ħaġa oħra dwar it-tfassil tal-liġijiet il-qafas legali għal protezzjoni tal-konsumatur, tfassil tal-liġijiet fil-ġejjeni u standards tekniċi għaliex kif qalet is-Sinjura Santiago tkellmet dwar dan fit-tul. Issa dwar il- qafas għamnek il-Presidenta t-interrompi. Nbaxxu ftit id-dawl ħalli nkunu nistgħu naraw aħjar. Tajjeb. Mela, issa jina rrid ngħidilkom il-perspettiva tal-konsumatur l-evalwazzjoni tajjek il ttip għandux implikazzjoni pożittivi jew negattivi ma jistax jiddependi biss fuq l-argumenti ekonomiċi b'mod partikolari jekk wieħed iħar jis illi ikunem dejjem ħafna diskussjonijiet imqanqla fuq iċ-ċifri il-benefiċċji tal-suq intern Ewropew, il-benefiċċji mhux biss għal suq intern anki minħabba tnaqqis tal-istejjes għan negozji, tnaqqis ta' prezzijiet amministrativi li waslu għal inqas prezzijiet tal konsumatur inqas prezz irħas għas servizzi ġifiri il-konsumaturi għandhom benefiċi addizzjonali li għandhom xaqsu ma' standards ta' protezzjoni komuni għaliex aħna insegwu prinċipji fondamentali bħal regolamentazzjoni għal bazi ta' riskju jew periklu, il-prinċipju ta' prekawzjoni u anki eh, għabbażi bazi ta' konsensus soċjetà u l-impen minnaħa ta' soċjetà fuq il-qafas legali attwali. Aħna nafu li negozjaturi jgħidu li l komissjoni Ewropea u Autoritajiet oħrajn illi mhux se jitnaqsu l-standards eżistenti. Aħna lesti li nemnuhom imma l-affarijiet ma tantxu maċari meta nitkellmu dwar ir-rikonoxximent reċiproku. Eh, Sir Pelsman diġa qal li huwa xettiku dwar dan Forsi dana mhux se jwassal għal bidliet fil-liġijiet eżistenti imma xorta hemm ir-riskju illi l-livell attwali ta' protezzjoni se jitnaqqas għaliex il riskju fuq meta ta' żmien qasira huwa li jidħlu prodotti fissu illi eh, ma mhumiex konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea u li eventwalment imbagħad jista' jkun hemm xi pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea għaliex kumpaniji Ewropej jaraw li kumpaniji Amerikani għandhom vantaġġ kompetittiv minħabba standards inqas stretti illi huma segwu għalhekk qed naraw illi hemm nuqqas ta' ċertezza dwar kif ir-rikonoxximent reċiproku jista' jagħti frott fil-ġejjieni u anki fil-kuntest ta' siti imma dana niġu għalih iktar il-qudiem. Issa, l-aħħar punt fuq il-qafas legali konsumaturi huwa li ħafna drabi nisimgħu fuq l-etikettar para mezz kif wieħed jeleb id-diffikultajiet u differenzi fil-leġislazzjoni imma irridu noqogħdu attenti għaliex diġà hemm eċċess ta' informazzjoni mogħtija l konsumaturi għalhekk li t tikettar irid issir b'mod intelligenti li tagħti informazzjoni l konsumaturi eh, eh, li tkun sempliċement dik li għandha bżonn irridu nqisu wkoll id-differenzi kulturali li t-tikettar m'għandux jieħu posta l azzjoni min-naħa tal-gvern per eżempju xi ħaġa li tajt li prodott fih l-endocrine disruptors mhix dejjem informazzjoni meħtieġa jew mixtieqa mill-konsumaturi. Mbagħad hemm il-kwistjonijiet ta' sikurezza. Il-konsumaturi jridu jistennew illi il-prodotti jkunu sikuri, jistennew li l-awtoritajiet taħarsuhom u laqqas ma il-pis mandu jitpoġġa fuq il-konsumatur. Bħal per eżempju, ideja li prodott ma fiħx eh, organizmi modifikati ġenetikament. Iktar huwa rilevanti li l-konsumatur ikun jaf meta il prodotti ikun fih minn dawn l-elementi milli meta ma jkunx fih, peress il-konsumatur qatt ma jrid mid-dera illi jikkonsma prodotti li jkun fihom uh, eh, GMOs. Issa dwar it-tfassir tal-liġijiet rridu mhux biss inqisu t-TTP mill-perspettiva tar-regoli eżistenti imma anki mir-regoli tal-futur irridu naraw xinu l-konċett attwali ta' kooperazzjoni regolatorja kif qalet il-Presidenta dan id-dokument ħareġ mistaxilu ilu u ġie diskuss fil-negozjati mal-Stati mal-Stati Uniti fih elementi illi se jxekkilna fit tfassil tal-liġijiet fil-futuru dan jista' jkollu konsegwenzi anke mill-perspettiva tal-konsumaturi. Aħna nemnu illi jekk da jipprovdi li l-partijiet jitħlu fis-skambju fuq uh, atti li għadhom ma ġewx deċiżi mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, aħna naħsbu li hemm il-periklu li meta dawn jitresqu qudiem il-Parlament jew qudiem il-Kunsill, jista' jkunu ġew diġa imdajfa biex ikollhom impatt minimu fuq il-kummerċ u dana jista' jwassal għal iktar opportunitajiet biex eh, għal deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fil-futur. Da ma jfissirx li aħna ma naqblux ma' kooperazzjoni regolatorja, le. Kooperazzjoni fuq kwistjonijiet tekniċi bħal il-headlamps tal-karozzi, kooperazzjoni ta' dan it-tip tagħmel sens imma u Sinjura Karanzova fil-rapport taħħa u koll tirreferi għal kooperazzjoni teknika ta' spess. Imma biex aħna naqsu l-impatt fuq il-kommerċ nistaw natu wis eh, seta l-imsieħba l-oħrajn fil-proċess ta' teħil ta' deċiżjonijiet. Aħna naraw li hemm ħafna differenza bejn il- kommenti mill-pubbliku meta qabel ma dak li aħna naraw fit-test fil-blog tal-Kummissarju Malmstrom li ħareġ fl-istess ġurnata meta sar pubblika l-proposta hija qalet illi din it-tip ta' kooperazzjoni se tiffoka fuq regoli tekniċi imma forsi iktar faċli li wieħed isegwi fuq l-slide, imma tajt iktar minn hekk għaliex tajt li dan ikkopri atti regolatorji li jkopri rekwiżiti e proċeduri relatati li jirreferu għal prodotti fir rigward tal-karatteristiċi tagħhom, metodi ta' protezzjoni, il-preżentazzjoni jew l-użu tagħhom. Għana jista' jfisser kollox għaliex il-karatteristiċi ta' prodott jistaw jkunu livell massimu ta' residwi per eżempju, ġifir da fuq livelli tekniċi, imma punti essenzjali mill perspettiva tal-konsumatur. Il-Komissjoni għallet illi ħafna oqsma se jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-regolamenti ma' testi riferi għal regolamenti u direttivi u memx provi mill-perspettiva tagħna li li regoli tal-protezzjoni tad-data jew liġi tal-konsumatur jista' jkunu esklużi fil-ġejjeni għalhekk aħna naħsbu illi l-proposta kif inhi maħsuba minħabba li tiffoka fuq id-direttivi u regolamenti għandha mnejn ikollha effetti negattivi fuq il-protezzjoni tal-konsumatur fit-TTIP. L-aħħar punt. Nirreferi għal dak li qalet il-Sinjura Santiago li hemm l-involviment ta' entitajiet ta' standardizzazzjoni għanek organizzazzjoni msieħba tagħna. Dawn huma affarijiet li jridu nqisuha meta jkun hemm diskussjonijiet fuq l-elo jew it-tnaqqis tal-proċess ta' differenzi bejn il-proċess ta' standardizzar Ewropew u dak tal-Istati Uniti. L-istajd li mess aħna ma kenniex illum il-ħin li nitkellmu dwar l-ISDS li huwa rilevanti ħafna fil-kontest tal-protezzjoni tal-konsumatur fl ewropa rrit nirreferi għal hashtag Jeff We Can jekk intom tiklikjaw fuq dan tiħdu ħafna ideja tajbin għal fejn l-ISDS huwa riskju għal eh, protezzjoni għal konsumatur fl ewropa So far there are five speakers on the speakers list, so we were going to go to... Mella, għan nisimaw l ewwel minn il-koordinaturi. Evelyn? Dawk li jishtiqu jitkellmu jew li jdejhom issa se nieħdu il-mistoqsijiet tlieta tlieta. Pascal, tixtieq inti wkoll tkun fuq il-lista tal-kellima mela għandi lil Evelyn Gebhardt, il-Sinjura Card Spills, il-Sur Dante, Grappini, Steiler, Shaq u Pascal u Ramon. ċaħtiħor? Grazzi. Għal dawk il-prezentazzjonijiet interessanti se? L-ewwel net irrit najdilkom xi ħaġa li nqisha bħala konklużjoni jiena dina tibta bħala mistoqsija għas-Sinjura Santiago Sitt. U jiena nistaqsi x'inhi s-sitwazzjoni attwali bil rikonoxximent reċiproku minti diġa weġibta din il-mistoqsija u għattinna illi hemm problemi kbar. U il-kellima l-oħrajn qablu miegħek. U eh, dana huwa ukoll ħireġ fid-dibattitu pubbliku u hija xi ħaġa li għandna neżaminawha bir-reqqa. Fl-aħħar mandat tal-Parlament Ewropew, kenna diskussjoni fuq ir-regolament biex nimmodernizzaw is-sistema ta' standardizzazzjoni. U emmek diskutejna il-servizzi għalix sissa dejjem id-diskutejna il prodotti biss. Issa jekkina fimt sew għawnek irridu inkopru il-servizzi b'dan l-istandardizzazzjoni u kol. Xnaħseb inti dwar dan anki jekk ma jaqax fil-qasam tiegħek. Unbat għandi mistoqsija oħra għassur Klajs. Inti semmejt l-tikettar. U l-tikettar tal-origini sita hija xi ħaġa li ħafna qalu għandha tintuża bħala modell u fil-Parlament Ewropew aħna naħsbu li huwa importanti li konna eh, indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini fuq it-tikketti, ma meta wieħed ħares lejn it-test jara li ir-regoli huma differenti ħafna minn dak li ipproponejna aħna mill-Parlament Ewropew. U jiena nixtieq nkun naf x'taħseb int dwar din is-sitwazzjoni għaliex meta jena nħares li dak li għanna fis-sita, najt bejnu bejruħi imsiken in-negozji kif jistaw ikunu jafu x'għandhom jinkludu fuq it-tikketti meta jippruvaw jaqraw dan id-dokument li huwa twil 1700 paġna. Għandi ħafna mistoqsijiet imma jkolli naqafaw ħalli nħalli il-ħin għal kellima wkoll. Issa, l-aħħar mistoqsija fuq il-kooperazzjoni regolatorja. Jiena nishti illi kolli ftit iktar informazzjoni speċifika mitlet kellima. Dwar x'opportunitajiet jeżistu, jiena għadni ma rajtomx dawn l-opportunitajiet, ma skoprejt x'inhuma, ma nixtieq ikun naf ukoll x'riskji hemm. Kemm biex ikolli ftit iktar informazzjoni, kolli idea aktar ċara mod partikolari fir rigward ta' servizzi nimmaġina illi eh, jista' jkollna problema kbira f'dak il-qasam. U dan ukoll għandu imnejn dajje fil-protezzjoni għal konsumaturi eh, kif għal sur Clarks, il mhux biss l ispejjeż iridu nikkonsidraw imma anke l-kwalità u l-protezzjoni. Andrea Schwab, il-koordinatur tal-PPE, skuża ruħu għax kellu jitlaq għax kellu laqa oħra. Dan Dalton. L-aħħar darba li tkellimt fuq da' suġġett għat illi anki eh, ftejn fuq it-tariffi jista' jkun taġġi tal-konsumaturi forsi ftemt ħażin minn għaliex kien hemm inħasseb illi da jista' jwasal tnaqqis tal istandards għaliex it-tariffi huma taxxa li aħna nimponu fuq il-konsumaturi sabiex huma jixtru prodotti Amerikani. Mela l-ewwel mistoqsija x'taħseb inti li jkun l-impatt tal-ftejn fuq it-tariffi fuq il-konsumaturi biex innaqsu il-prezz tal-prodotti li nimportaw mill-Istati Uniti. Tieni mistoqsija fuq l-ostakoli tekniċi għal-kummerċ li waftit iktar skabruzi għalli xoħut minnom dan jirrelataw għall standards tana u normi kulturali fi żewġ pajjiżi diffiċli li wieħed jifhem li huma ostakoli għal kummerċ u li huma standards. Ma ikolli nkun sinċir għaliex eh, minn dak li smajt mhux biss illum imma kif dawn l-aħħar snin jidher illi l-opinjoni li l-Istati Uniti jaddi kollox li memx regolamenti, imma le dan huwa pajjiż illi le jagħti kas il-konsumaturi u għandhom kulturi ta' ukoll litigazzjoni ġifier ħafna drabi l istandards tagħhom huma ola minn tagħna. Inti taħseb illi prodotti Amerikani tas-sew huma inqas sikuri? Any other? Okay. Anna Maria Karatz-Bilt. Is-Sinjura Korazza Bilt, grazzi ħafna il-bira l-meta Cecilia uh, eh, Malmstrom kienet hemmhekk kien hemm eluf ta' persuni protestaw eh, minħabba li l-ftajim kummerċjali mhux trasparenti, mhux demokratiku qed inaqqas standards fl-Ewropa. U jiena nixtieq nistaqsik. Aħna uh, fl-Ewropa qegħdin naraw din il-xejra kontra da kollu li huwa Amerikan Eh, din ix-xejra li tiġbaħ dik li kien hemm wara l-akta din hija xi ħaġa li tħassibni u mhux li li biss imma anke lil oħrajn li ilhom jiġġieldu f'dan il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Konsumaturi għal kwalità aħjar tal-ikel, livelli ola ta' standards, ta' privatezza, eccetera għanna problema bil-komunikazzjoni. Il-fatt li aħna qed ikonna dan id-dibattitu pubbliku jkonna eluf ta' seduti ta' smih li involvu NGOs, rapporti fil-parlament, dan huwa kollu tajjeb u juri illi hemm impenn minn naħa ta' dawk li fassu l-politika biex dawn in-negozjati kummerċjali jsiru iktar trasparenti minn dawk li qatt kellna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. U xorta qegħdin nisimgħu nies li jgħidu li mhumiex trasparenti, mhumiex demokratiċi minn kien fatt li huma voluti wkoll il-Parlamenti Nazzjonali jiena kont ċiftit imħasba illi intom edin tisħu fuq id-dettalji li huma negattivi u mintom tajdu xejn dwar il-vantaġġi enormi għal konsumaturi Ewropew li joħorġu mill-konverġenza l-Istati Uniti mhux pajjiż mhux żviluppat l-inqas demokratiku fid-dinja huwa l-ikbar imsieħeb kummerċjali tagħna meta inti tmur eh, l-Amerika u tiekol pereżempju New York Eh, eh, timrat meta tmur fi kolf restaurant, le, għaliex daqqa waħda issu kull ma jiġi mill-Amerika kollox ħażin. Kif jista' jkun illi l-organizzazzjoni l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fil-Ġermanja diġà deċidew illi kollox huwa ħażin, kif qed ngħidu le għal xi ħaġa li għadha qatt rajnija. Għalhekk jiena nittama illi jkun hemm sens ta' responsabbilta' fl-organizzazzjonijiet illi jaħdmu fuq protezzjoni tal-konsumatur, fuq l-standards biex irresqu il-fatti u jgħidu l-affarijiet kif inhuma. Huwa veru illi aħna se nkunu issa eh, eh, se jkollna invażjoni ta' tiġieċ eh, mimli klorin fl-Ewropa huwa fil-mandat tal-Kummissjoni li l-istandard tas-sikurezza tal-ikel mhux se jitnaqsu U jina għandi mistoqsija speċifika għalik, Elena, anki għannom tal-kollega tija l-koordinatur tal-PPE. Meta inti għat illi ma triċi li kunem rikonoxximent reċiproku, jina nifmek. Imma inti għati li l-ewel irtu kunem konverġenza regolatorja biex kunem standardizzazzjoni, fimnik ħazin, għalix konverġenza regolatorja sfisser li aħna rridu bidlu l-liġijiet tagħna kemm dawk tal-Istati Uniti kif ukoll dawk Ewropej u mbagħad jista' jkollna standards eh, komuni. Inti dak rittajt għaliex konverġenza tal-standards huwa proprju l-offol ta' dan il ftejin li mhux ftehim essenzjalment fuq it-tariffi jekk fimtek ħażin skużani. Sinjura Steiler. Grazzi ħafna Sinjora President u grazzi u koll il-kellima ta' qabel. Jena naħseb li fil-Parlament ta' qabel kena eh, prezentazzjoni minn Jusefa u naħseb sena ilu kena aktar tama li konna qed mixin lej li noħor u dan suq waħdini eh, fuq żewġ naħattar atlantiku Naħseb li rċivejna aktar minn 5000 e-mail 95% minnom diġaw ma kompletament kontra u dinja situazzjoni ta' diqa li nkunu fija meta diġa għatmanna xej bil-miktub. U jena naħseb li forsi kena situazzjoni fej sajna nikkomunikaw aħjar e, u li nittrattaw il-bizat tan nies b'mod li jagħmel aktar sens milli sempliċement e, kontra xi ħaġa li għandha l-potenzjal li tagħmel xi ħaġa tajba. U jena nixtieq nkun fuq li ma standard jista' jkollna kooperazzjoni aħna tkellimna fuq l-ISDS Ehm, forsi hemm xi ħaġa nistaw nistgħu nivvotaw fuq fuq l-ISDS forsi nistgħu naraw eżattament xtaħzbu fuq il-ftehim tal-Kana mal-Kanada eh, l-ewwel fid-dawl ta' diskussjoni li għedin siru, anke fuq ċertu kwistjonijiet hemm min jien qed nibżaljaw aġenda kontra l-Istati Uniti u din hija xi ħaġa Mbżon Hemm bżonn naħarsu lejn affarijiet li nistgħu nikkopraw fuqhom. U jiena naf li fid-delegazzjoni tiegħek tagħna mux ħan appoġġaw ftejim li fiħla SDS un batem kwistjonijiet ta' servizzi, irridu nserħu moħinnis li mem, mux qed jiġu medda. Imma meta nisimaw eżattament li ma standards jistan nikkooperaw fuqhom, jiena naħseb l-aħħar darba meta kontu għawek, aħna ħsibna li ħajkunem hemm xi ftehim fil-ħarifa tas sena li għaddiet imma sfortunatament ma ġraċ. E, iva, skużani, ħajkolli waqfek Iva, ħanala, grazzi ħafna, Signora President, li hija l-ewwel darba li kelli ċans li nitkellem fuq dan l-ISDS hija importanti ħafna li nagħmluha kif suppost u l-standards ukoll biex inserħu moħħin konsumatur. Because I'm going to cut you off after one minute. Kellima li miss Nikola Dante l-ewwel wieħed wara minuta naqtak naqtalkom il-kelma. Mela, mela, mela, ħan nitkellem vera mela Jiena naħseb li s-segratezza tat trattativa tan negozjati għamlet ħafna ħsara E, fid-daw tal-opinjoni pubblika. Jiena naħseb li aħna jista' jkollna opportunità b'dan it-trattat li namlu ftejim li jkun ftejim ambizzjuż u nsibu l-aħjar standards miżewx naħat. Jiena ma naħsibx li hemm standards Ewropej u daqshekk li huma l ogħla fid-dinja, hemm l-standards Amerikani li jiggarantixxu aktar minn dawk Ewropej pereżempju. Jiena jidir li fil fatt li hemm ċertu prodotti li jintużaw fil-qasam ta' tessuti aħna nużaw ftit farka ta' dak li jużaw fl-Istati Uniti, anka dak li għandu xaqsam mal-kosmetiċi u affarijiet bħal daw. Għalhekk jiena naħseb li nistgħu jkollna ftajim eh, billi nieħdu l-ola level li żewġ naħat, għaliex jiena ma naħsibx li li eh, ma l-ewwel daqtajn l-Ewropa hija perfetta u l-Istati Uniti eh, huma kattivi għal dawk li huma l-standards tal-konsumaturi għad ma naħsibx li huwa għazbal li konna kondizjonijiet komplessivi ħafna, komplikati ħafna. Iva, il-President interrompi, il-mistoqsija xini għax mux ħajkonna ċans. Inti jista għandek l-opportunità li s-saqs il-mistoqsijiet li l-dawn l-esperti, mbagħad id-dibattiti pubbliċi jsiru wara. Mela l-mistoqsija tiegħi hija din. Jiena naħseb li fil-fatt hemm standards Amerikan li huma ola minn dawk Ewropej. Nistgħu neħu ftehim billi nippreżentaw l-aħjar standards Ewropew dawk Amerikani sabiex kulħadd jaċċetta eh, l-ola standards miż-żewġ naħat. Grazzi. Maria Kwestini. Mulțumesc, doamna președintă. M încerc să mă încadrez în, Grazie ħafna, signora President. Għan iprofa ma nitkellim xaktar minn minuta, il-messagġ għalija huwa il-messagġi naraw l-lum huma ta' tħassib Inti semmejt li il negozjati et kunu diffiċli, u ma diffiċli, ma minna l-oħra waċar li għanna bżonnu dan il-fejm. U jina għandi mistoqsija, ħna kif nistaw nassiguraw waqt dawn il-negozjati li żewġ miri importanti tal-Unjoni Ewropej jiġu rispettati. L-ewwel net, l-aċċess għas-suq għandu jkun indaqs fi żewġ swieq, jiġri produtturi Ewropej, manifatturi Ewropej m'għandhomx ikunu żvantaġġati u t-tieni net kif nistgħu nassiguraw il-ħarsin tal- tal-konsumaturi. Ma jistax ikun li konna standards differenti. U kif għandkom l-intenzjoni taħdmu sabiex il-prodotti Ewropej għandhom l-istess aċċess fis Amerikan bħal prodotti Amerikani fis Ewropew għalix standardizzazzjoni, l-spejjeż ta' verifika, eccetera, daw kollha ħajwastu għal zida fil-prezz. Eh, u jekk l-Amerikani mhux ħajkollhom din l-ispiża żejda mela il-kundizzjonijiet mhux ħajkunu ndaqs. Kelma li miss, grazzi ħafna jien għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi waħda sur Klajs. Aħna ovvjament iva għanna l-konsumaturi, ċittadini tagħna li nirrappreżentawhom u nifasitaw fuqhom meta nitkellmu dwar TTIP u jien għalhekk nixtieq nkun naf x'taħsbu dwar l-ambizzjonijiet biex inżidu s-seta ta' xiri tal-konsumaturi. U x'in il-pożizzjoni tagħkom fuq il-kummerċ bejn kumpaniji? Biex nifrankaw il-ħin u b'dan il-mod nifrankaw il-flus. Kif ukoll irridu nippreservaw il-kwalità tal-ħajja fuq menda twila ta' żmien għalhekk aħna ndirizzajna kwistjonijiet bħal-standards li semmejtu intom li intom ħasbin dwarhom waħna irċivejna stqarrijiet mill-Kummissjoni Ewropea minn negozjaturi li l-standards għal dak li huma l-kwalità tal-ikel, is-saħħa, mux ħajidbax, mux ħajispiċaw iżjed baxxi, u l-mistoqsijiet tiegħi huma intom sodisfatti b'dawn l-istqarrijiet u x'taħsbu li ħajjiġri għal dawk l-standards kollha meta eh, faxar snin 20 sena ħajkun hemm l-ekonomiji emerġenti li ħajkollhom rol akbar fil-produzzjoni u l-kummerċ fuq livell globali. U l-Sur Bergman siena nixtieq kun naf Inti x'taħseb li jkun l-effett ta' falliment u nittamal ma jġrix ta' negozjati TTIP eh, anka l-Unjoni Ewropea bħala imsiħef fin negozjati għalġejjini. Ja, fin Dank, Frau Vorsitzende. Also ich halte nicht. Kellim li mis, Iva, grazzi ħafna. Jina minix kontra l-Istati Uniti, jina ma nemminx f'dawn ix-xenari katastrofiċi. F'negozjati bħal dawn, jina kritiku dwar in-negozjati l-aktar meta naqra il-mod kif kienu qegħdin jinnegozjaw f'sita. Fin-negozjati ta' sita għalkemm jiena ma ninkludix 145 tal-1400 indikatur ġeografiku l-neħew l-om il-protezzjoni, ġviri 150 bis li jżammew il-protezzjoni. Ma dan jagħmilha impossibbli li wieħed jiggarantixxi l-metodu ta' produzzjoni tas-soltu tradizzjonali. Għalhekk għat-TTIP daħaj fisser 2500 daħaj jibqaw garantiti dawn l-indikaturi ġeografiċi would each of the speakers like to literally take a, a minute to... Mela, il-kellima kolla, tistaw tiħdu minuta, minuta biss imma biex wieġbu dawn il- biex forsi t-kommentaw. Eh, Nistaw nirċivu tweġibit bil-miktub per eżempju, ma ma nishtiqx li jintaw għala xirridu naddu għal parti li missu nisimaw għankam il kommissjoni. Minuta. Ladies first. Yeah, thank you. Jena nishti eh, nidħol aktar fid-detal fuq rikonoxximent reċiproku forsi kien hemm naqqas ta' ftehim li l-Unjoni Ewropea hija mudelli ta' standard wieħed fil-waqt li l-Istati Uniti għandha mudell li juża standards differenti. Jekk trid rikonoxximent reċiproku inti għandek standard wieħed Ewropew u 5 10 12 minnaħa tal-Istati Uniti għalhekk kif tista' tassigura rikonoxximent reċiproku? l-standard Ewropew jiggarantixxi eh, aċċess għas-suq tal-Istati Uniti, imma dak li jintażel mill-Istati Uniti mhux neċessarjament. Għax dan skont li deċidu l-ċittadini differenti. L-standards ma jistawx ikunu eh, is-soluzzjoni għal konverġenza regolatorju għal dan il-każ partikolari għaliex l-standards jużaw jintużaw b'mod differenti u jagħtu aċċess l istati Uniti l-suq tal-Unjoni Ewropea ma mhux tal-Istati Uniti. Hemm 700 SDO fl-Istati Uniti. Hemm ħafna skemi ta' ċertifikazzjoni ta' bil-fors li huma differenti bejniethom li inklużi fl-standards u regolamentazzjoni fil-waqt li fis-sistema Ewropea għandek għandek autodeklarazzjonijiet u standards volontarji. Ġifiri, sa' kemm ma jkunx hemm konverġenza regolatorja, mhux ħajkun possibbli li jkollna simetrija għal dak li huwa l-aċċess għas Dak li qegħdin ngħidu aħna u ma rridux nisemgħu forsi negattivi fuq dan għad xejn, imma dak li nixtuq nagħmlu aħna huwa li naħdu flimkien mal kontraparti mill-Istati Uniti, mal-partijiet interessati tagħna li xfaħar mill-aħħar l-standards ma jawx mis-sema huma ġejjin mill-esperti tal-industrija. U jekk il-partijiet mm, interessati li jinvestu l-flus u l-ħin biex jifaslu dawn l-speċifikazzjoni tekniċi għaliex dan ħajkun għal beneficju għalihom. Ma jekk dawn partijiet interessati u dawk tal-Istati Uniti huma lessi li jappoġġaw l-iżvilupp konġunt tal-standards biex jappoġġaw ir-regolamentazzjoni jew li aħna lessi nagħmlu dan u aħna għandna żewġ testijiet pilota l-armar protettiv għandissa tal-pulizija, xmemx leġislazzjoni eh, fuqa u il- eh, bioloġija eh, artificiali. Iva, il-President interrompi għandi bżon ta' ħafna u ħajkolli bżonijin ta' mir ta' protezzjoni dal-waqt, sajt il-President. Mela, il li jmiss Johannes Iva dwar il-ftejn dwar il-tariffi, ekk il-tariffi jintnaqsu fuq il-prodotti dan ħajkun benefiċċju għal-konsumaturi u jina ċert li ħajkun hemm benefiċċji potenzjali ta' TTIP dan huwa wieħed minnhom. Iġifieri li naqsu l-ispejjeż u s-servizzi. Imma mhux l-unika aspett li nistgħu niżaminawha, ma ovvjament din hija xi ħaġa waħda mill-vantaġġi nistgħu narawha. Aħna qatt ma ħanajdu li l-Istati Uniti huma mhux regolati, jiġri l-Wild West, Imma aħna naħdmu fl-imkien ma' l tagħna fl-Istati Uniti mm, bħala dialogu konsuma tal-konsumaturi u ma' wkoll imħassba dwar il-standards u regoli fl-Unjoni Ewropea. aħna ma sax ngħidu li aħna dejjem aħjar għal dak li huwa ħarsin tal-konsumaturi, Dwar is-soċjetà ċivili tal-Unjoni Ewropea jiena nista' ngħid li l-organizzazzjonijiet eh, tal-konsumaturi li huma membri ta' TTIP, il-membri ma jgħidux li huma kontra TTIP, imma jridu jaraw it-tekst aħari u mbagħad jagħmlu deċiżjoni jew inkella jaraw il-kummenti u ġifieri qegħdin jeżaminaw possibilità ta' trasparenza jiena semmejt il- il-kapitlu fuq il-kooperazzjoni regalatorju li tekst kien pubbliku f'jannar ma darboħra aħna bħala organizzazzjoni tal-konsumaturi nkunu nistgħu nitkellmu e dan huwa fit-tmim tan-negozjati sena sentejn oħra. U fiħdan dan il-ħin m'hemmx eh, biżej trasparenza li permetti li nitkellmu biex najdu għalfej il-kooperazzjoni regolatorja tista' tkun ta' riskju jew benefiċċju għal konsumaturi. U intom għalhekk edinaw illum, Iva, grazzi tal-edinaw illum biex tagħmlu dawn il-kummenti li aħna smajna u għalhekk nixtiequ tibatunna anka kummenti addizzjonali. Għaliex intom edinaw għaliex aħna rridu nisimaw il-leħen tal-konsumaturi sabiex jitħlu fin-negozjati u l-nin li nisimaw minn għandu. Ġak, grazzi ħafna. Għandu wisq mistoqsijiet li nsaw wieġibhom f'minuta għalhekk ħan biddel eh, nitlob zewġ sekondi addizzjonali mela fuq l-armonizzazzjoni tar-regolamenti u ġituża terminoloġija xin kella jkollok dibattitu verament imħarbat. F'wieħed is-slides tiegħi jina tajt eżempju li din ħaġa tiġri. Issa tieni punt, hemm dibattitu pubbliku fuq it-TTIP, hemm tnej, hemm kampanja u hemm dibattitu. Dan huwa dan din forma parti mid-dibattitu, ġifieri din hija xi ħaġa serja nies jippruvaw jisimgħu l-xulxin imma analiżi serja. Hemm ħafna fatturi, imma ovvjament dan huwa suġġett eh, verament kbir, wiesa, ġifieri ma tistax poġġi f'paġna ta' blog, imma meta jkollok kampanja mbagħad ma sax tagħmel għalaqas fi Twitter ta' 140 karat, karattru. U l-MPs ma tantx għandhom ċans li jaqraw rapporti anka osra minn TTIP fejn jenżaw il-kampanji tal-NGO fil ġermania per eżempju. Dwar il-medja soċjali, 86% tal-medja soċjali li tintuża qed tintuża minn eh, organizzazzjoni waħda dik li hija kontra globalizzazzjoni. U jiddominaw kollox. Dan kull ma jagħmlu lejlu nar jibbombardjaw, dan mhux dibattitu ovvjament li huma kontra minn qoddim għax ma jinteressomx x'għandna x'ngħidu dawn iż-żewġ affarijiet m'għandhomx jaqsmu xulxin u l-MPs m'għandhomx jisimgħuhom dan huwa l-parir tiegħi. Tielet punt. Tistgħu tisimgħu l-oħrajn imma qed jitsajr ma mhux daw. Dwar il-rikonoxximent reċiproku tal istandards jiena naqbel mod ġenerali ma Elena Santiago ma mhux kollox jiena naħseb li hemm proposti minn żewġ naħat li jissemmew fi slides u li joħorġu fil-briefing li inti jista' jkollok ċertu flessibilità minn ma tbidel is-sistemi. U dan jista' jagħmel il-ġid u l-kundizzjoni minnaħa tal-Ewropa hija li jekk jiġu rikonoxxuti l-standards Amerikani fil-proċeduri li semmejt jiena li waftit ma jistax ikun hemm ISO IEC standard. Issa fl-aħħar net mistoqsija interessanti ħafna fuq il-kompetittività. jekk TTIP jistax ifalli. Hmm. Dan ma tanċuwa huwa probabbli, ma jekk ux ħajkun ta' suċċess daqskemm nixtiequ jien imbagħad dik ħaġa oħra. Imma jekk ifalli, ifallu negozjati, hemm żewġ affarijiet li jistgħu tajdu. L-ewwel nett jiddependi mis-settura li x'aħna m'aħniex qed nitkellmu fuq is-setturi industrijali. Għanti għajedin nitkellmu fuq il setturi industrijali, m'hemm ċertu waqsma fejn aħna nixtiequ li TVT jisparixxi Imma dan huwa propju stess oqsma fejn aħna verament kompetittivi. Per eżempju, il-prodotti e- elettriċi um, jaqbżuhom dawk tal-Istati Uniti. Dan huwa settur verament kompetittiv u forsi hemm rabta. Ma nafx imma hemm prodotti bħal kimiċi fejn l-standards tal-Unjoni Ewropea huma ħafna ibsa palissa aħna għadna eh, tajbin fuq il-kimiċi ma bżon noqdu attenti ma namlux regolamentazzjoni zejda. Iżda aħna esportaturi b'saħħitna għalek inti trid teżamina kollox każ b'każ. It-TTIP jagħti opportunitajiet tajbin ħafna fl-opinjoni tiegħi, iżda mhuwiex minnu li jekk jiena ma jkollix TTIP li aħna ma nistawx namlu affarijiet barra mit-TTIP u t-tieni punt li ħanfallu le mhux vera. We look forward to hearing your case by case analysis and reading your Aħna t nistela bil għal naqraw l-analizi kas b'kas u naqraw il-rapport. Issa naddi il-kelma l Grazzi, Signora President. Aħna sen nibdew it-tini panel tana għalix diġa għajna l-ura kwarta niprofaw issa namlu tajab għal-ħin li tlifna, issa se naħdmu fuq il-kooperazzjoni reglementarja fil-qassam tal-produzzjoni tal-vetturi, se nissimaw minna sur Ivor Vodak mill-Istitut Aspen ta' Praga, kienu kol il-president ta' wieħed mill-ikbar gruppi ta' interess fi Brussel fis settur tal-vetturi, l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Produtturi tal-Vetturi. Sur u dak 8 minuti ta' bizom xa kjoġbok. No, almost good afternoon, ladies. Lodwa tajba kważi wara nofsinhar tajjeb, sinjuri. Grazie ħafna l żewġ presidenti tal-li tajtuni l-opportunità u l-possibilità li nindirizza dawn din l-udjenza. Fil-bidu nixtieq nagħtikom ftit ċifri. Ħadd ma tkellem dwar iċ-ċifri, mela ħana mela jien ma nar ma Mela fil-qasam tal-industrija tal-karozzi. 10% tal-kummerċ bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea għandha xaqsam mal karozzi karozzi. 35% tal-beħ globali huma karozzi u 50% tal-kummerċ globali. Iġbiet nitkellem fuq aktar minn 50 miljun euro ġifieri dan huma karozzi u l-spare parts li jiġu kummerċati bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Din ikkummerċaw madwar miljun vettura. Issa meta nmorru lura l-NTBs, jekk inti tħares li intom tħarsu lejn l-istudju riċenti dawn jindikaw li 26% ta' eh, dati ad valorem eh, ġejjin propju minn l-NTBs, non-tariff barriers to trade. Għalek nistaw naraw l-importanza tal-kooperazzjoni regolatorja. Jekk intom tridu teliminaw it-tariffi u 25% biss tal-NTBs, tkun qed iżżid l-esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea lejn l-Istati Uniti madwar 150%. Ġvir dawn huma studji riżultati ta' studji eh, imħejja mill-Kummissjoni. Issa dwar tkabbiru l-impjiegi, din iż-żieda tfisser wieħed u nofs fil-mija ta' impjiegi eh, fil-qasam tal-industrija tal-karozzi tal-impjiegi. Issa nħarsu lejn il-kooperazzjoni konverġenza nixtieq nitkellem fuq ir-regolamenti eżistenti u tal ġejjieni Meta inti tħares lejn il-mandat ta' negozjati, dan jitkellem mod ċar fuq livell ambizzjuż ta' kompatibilità regolatorja għal rikonoxximent reċiproku, kooperazzjoni miżjuda bejn regolaturi u l-armonizzazzjoni. U dan bla preġudizzju għad ta' regolamentazzjoni. Issa dwar il-ftejim mal-Korea, Iva, konna kontriħ dan il-ftejim oriġinarjament, imma dan kien l-ewel ftehim internazzjonali kummerċali fejn l-industrija fuq żewġ naħat tal-Atlantiku issa qed jappoġġaw il-ftehim. Aħna minna prezentazzjoni f'April tal-2013 l-industriji tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea flimkien u għana appoġġajna ftehim komprensiv li inkludi tliet pilastri l-eliminazzjoni ta' tariffi, l-konverġenza regolatorja u kooperazzjoni fuq regolamentazzjoni ta' ġejjini inkluż fora internazzjonali bħal dawk ta' Ġeniva. Palma rajtu, palma diġant għal, l-ikbar ifrankar u l-ikbar impatt ekonomiku għall-industrija, għall-konsumaturi, kif ukoll għall-ekonomija kollha kemmi ġejjin mill-konverġenza regolatorja. Dan ovvjament jinkludi mhux biss il-kumpaniji l-kbar tal-karozzi imma dan jinkludi anke l-SMEs pajjiż bħal Repubblika Ċeka li mhux ħatkun qed tesporta l-karozzi għas mhux immedjatament lejn l-Istati Uniti, l-SMEs hemmhekk ħajkunu qegħdin jibberifikaw billi jesportaw il-komponenti jew lejn l-Istati Uniti jew kellha esportaw lill-Ġermanja u pajjiżi oħra biex imbagħad isiru parti mill-vetturi u din hija magħrufa wkoll minn klepa li hija eh, li tirrepreżenta l-industrija ta' komponenti. Issa, minħabba l-fat li aħna n f'żewġ sistemi regolatorji differenti, dik tal-Stati Uniti u dik tal-Unjoni Ewropea, l-idea hija li nuru ekwivalenza ta' riżultat ta' regolamenti. Aħna ma nistgħux immorru sentenza sentenza għax infallu. Iżda nistgħu nieħdu clusters. Per eżempju, il-viżjoni. Ġifiri da kollu għandu xaqsam ma' dawl, mal-windscreen, u dan huwa madwar 16% tal biz. U aħna nistaw naraw mill-istudji li dawn il-clusters huma kompatibbli. Ġifiri, jek inti tista' tagħmel dan, u n-negozjatur għandu jkun pozizjoni li jagħmel dan, inkunu qegħdin nirbħu ħafna. U ċar li dan jitlob kooperazzjoni verament mill-viċin bejn żewġ naħat. Diġant qal, direttament jew indirettament, li emmin, jew minnaħat tal-Istati Uniti jew minnaħat tal-Unjoni Ewropea, eh, jgħidu li huma eh, fuq qudiem fuq rekwiżiti regolatorji. Jekk ħanibdew nagħmlu hekk, ħanispiċċaw ma nagħmlu xejn. Hemm bżonn li kooperaw fuq termini indaqs Is-sistemi huma l-istess ivan, aħna naħdmu f'sistemi differenti ma xejn m'għandu jwaqqaf mir-regolatur mill-juri l-ekwivalenza tar-riżultat mingħajr ma nbaxxu l-livelli ta' sigurtà. L-industrija tal-karozzi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku qalu li ovvjament ma rridux innaqsu lan livelli ta' sigurtà u lanqas tal-ambjent. Aħna nemnu li hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill-viċin bejn regolaturi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku fuq kemm direttament kif ukoll fora eh, internazzjonali. Għanna il-WP39 f'Ġeniva u il-UNECE 9099, e anzi tal-1999, ebżon li kopraw, din hija bżonn. Issa meta aħna qegħdin nitkellmu dwar sewqan autonomu Eh, għajnuna s sewqa ġviri emme, hemm ċertu leġislazzjoni ġdida li għanna bżon naħdmu fuqa fl u dan jippermettilna li inwaqfu, nifissaw aħna l-standards tal-karozzi madwar id-dinja. Kemm fl-Unjoni Ewropea, kemm ġeniva, l-Istati Uniti. U Jekk din ħassir permezz entità ta' kooperazzjoni regolatorja kif nu suġġeriet mill-Kummissjoni u kellha b'xi mezzi ieħor ma tagħmilx differenza l-importanti huwa li jkollna kooperazzjoni mill-viċin bejn ir-regolaturi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku li jkollna sistema ta' avviż bikri, skambju ta' informazzjoni, eċetera, eċetera, ġifieri hemm bżonn ta' konsultazzjonijiet fuq bażi regolari. Issa, fuq din il-parti hemm bżonn li naħdmu fl-imkien fil-qasam ta' riċerka u l-izvilupp. Aħna nistaw nidentifikaw proġetti fejn nistaw naħdmu fuq regolamenti tal-ġejjien, ġviri ta' qabel, eh, riċerka ta' qabel il-regolamenti. U din hija xi ħaġa tista' ssir bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Biex naqlaq, il-negozjaturi jridu jirrispettaw il-mandat ta' negozjati biex nilħu livell ambizzjuż eh, ta' kompatibilità u dan mbagħad iwassal għal benefiċċji ħafna ola milli jekk aħna sempliċiment neliminaw it-tariffi. It-tieni net. Konverġenza regolatorja l koperazzjoni din għandha tkun preżenti anka fil-ġejjieni. Aħna ma nistgħux inħarsu biss lejn regolamentazzjoni eżistenti u dik tal-ġejjieni. Issa, sakemm aħna ma nfallux biex insibu ftejim komprensif li kun prezenti fuq tlet pilastri semmejt l-ewwel ġifiri l-eliminazzjoni tat tariffi l-ekwivalenza ta' riżultati u l-kooperazzjoni fuq l-leġislazzjoni tal-ġejjini, jekk ma jenix nix namlu dan, nkunu tlifna opportunità kbira, nkunu tlifna opportunità taħt it-TABC, nkunu tlifna l-opportunità taħt it-TAC u jekk nerġgħu nfallu, jena naħsbu li din l-opportunità mhux ħaterġa' speċ, grazzi. Grazzi, Sur Odaki, tini kellim Sur Jurgen Mattes, ekonomist imlaħħa fl-Istitut ta' Riċerka Ekonomika f'Kolon li għamil ħafna rakkomandazzjonijiet dwar kif nistaw namlu l-ekonomiji lesti għal ġejjeni bħalissa hija tifassal dokument fuq il-kooperazzjoni regolamentarja fis-settur tal-vetturi għal Kumitat Emko. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-żewġ Presidenti u lill-MEPs. Jien għandi tlet messaġġi ewlenin u xi repetizzjoni ovvjament dak li intqal qabel. Aħna eh, jiena se nipprova natikom struttura ċara però l-ewwel net l-kooperazzjoni regolatorja hija li ċavetta biex nieħdu l-benefiċċji tat-TTIP. Dan huwa promettenti ħafna fil-settur tal-vetturi. Tal tal-karozzi. It-tieni l-kooperazzjoni regolatorja ma tipperikolax il-ħarsin tal-konsumaturi u l-autonomija eh, leġlativa tal-Unjoni Ewropea jekk il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-kooperazzjoni regolatorja u l-FTA tal-passat ikunu ta' gwida. Tillet il-kooperazzjoni regolatorja hija komplessa ħafna kif smajna u l-esperjenza tajdinna li il-progress supposti se jkun u għamistenni li jkun bil-motu diffiċli. Ġifiri, l-ewwel punt, il-kooperazzjoni regolatorja fil gwad tal-vetturi promettenti diġa rajna n-numri tariffi huma baxxi, il-benefiċċju l jinsabu fil-FLNTVs U għawnek għanna potenzjal tal-tfaddil ħafna tal-ħafna spejjes u ikunu għal beneficju tal-konsumaturi. Dan għandu eh, jiġi prezentat bitċar. Barra minnek għanna effetti pozitivi oħra fil-gwad tal-SMEs. Għax u ma skoraġiti ħafna minħabba l-NTBs fil-negozju transatlantiku u dan huma l-SMEs huma importanti ħafna għal-xogħol fl-Unjoni Ewropea u għandna nenfasizzaw l-eliminazzjoni tat tariffi kif int qabli. Raġunijiet oħra għal-fat li hemm ħafna potenzjali fil-settur tal-karozzi hija li s-suq tal-Istati Uniti huwa l-ikbar l-ikbar so għall-esportaturi tal-Unjoni Ewropea li għandhom eh, surplus tal-negozju diġa u għanna eh, interessi offensivi, specialment fil-gwad tal ntbs u għanna xaħġa t-nofru fil-gwad ta' tariffi tagħna. It-tieni punt. Il-ħarsin tal-konsumaturi fl-opinjoni tagħna mhix perikolata U eh, emwis eh, bizata xej għal tletra raġunijiet l-istandards tal-Istati Uniti għal ħassin tal-konsumaturi mumiex kif issema mill-kollega eh, mir-Renju Unit mumiex inqas. Il-nuqqas tal-prinċipju tal-prekazzjoni ehm, tiġi kompensata mill-sistema tal-responsabilità ċivili. Dana jgħod specialment fil-settur tal-vetturi. Hemm impenn politiku ċar mill-Kummissjoni u mill-mexxejja politiċi fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku illi l-istandards tal-Unjoni Ewropea mhux se jitbaxxew mit-TTIP u l-prinċipju tal-prekawzjoni se, se, se tibqa. L-approċċ tal-Kummissjoni barra minn hekk jimplika li l-arfin reċiproku japplika biss meta jkun hemm l-ekwivalenti tal-ħarsien tal-regolamenti tal-ħarsien tal-regolamenti tal u ta' sigurezza u dana meta dana jitjeb u bekk hemm wisa fejn uh, eh, ikona id-dettalji inti semmejt il-cluster approach li fl-opinjoni tagħna dan jagħmel is-sens li nużaw hawnhekk. Dan huwa kompless ħafna ovvjament u niġi għalli iżjettaġ u bekk u importanti li nisħu li l-kooperazzjoni regolatorja titratta l-identifikazzjoni tal-taxkil fil-kummerċ eżistenti waqt li nenfasizzaw il-ħarsin tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Dan um, um, is-sitwazzjoni tal-Parlament Ewropew mhux perikolata għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett l-approċċ tal-Kummissjoni fil ta' kooperazzjoni regolamentarja turi li eh, juri li hemm rispett tal-dritt tal-li nirregolaw u li regolaturi rispettivi kollhom l-aħħar kelma. Dana mhux se jagħti deċiżjonijiet aħħarin lill-autorità tal-kooperazzjoni regolatorja u mhix se tbiddel il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea ehm, punt in ġenerali huwa li ovvjament jagħmel is-sens li tiddelega l-kompetenzi regolatorji għax il-kwistjonijiet tant huma huma komplessi. U tikkontra il-kompetenzi regolatorji permessa leġislaturi hija idea eh, komuni fl-Unjoni Ewropea delegazzjonijiet għal sorveljanza per eżempju l-LBA u hemm ħafna eżempji ta' dan. Iżda, għanna bżon ta' vigilanza biex nisguraw li azzjoni delegata tista' tiġi kontrollata kontu il-moment fil-Parlament Ewropew u bekk il-xol tal-autorità tal-regolatorja ta' kooperazzjoni per eżempju u deċiżjonijiet iżjed il-qoddim fil-ħarsin tal-konsumaturi jittieħdu mill-Parlament Ewropew jew mill-leġislaturi u mhux minn persuni oħrajn. Jew u għanna niżguraw l-autonomija tal-Parlament Ewropew ma jiġix ma jnat mill-proċess tad-teħid tad-deċiżjonijiet u mill-arfin reċiproku tal-standards tal-Unjoni Ewropea jew tal-Istati Uniti għax hawnhekk qegħdin f'qasam fej jista' jkun hemm problemi iżda nista' nsibu soluzzjoni għalihom fl-Unjoni Ewropea biex insolvuhom importanti fl-opinjoni tagħna illi nimmonitorjaw mill-viċin il-negozjati ta' TTIP speċjalment fil-rigward tal-kooperazzjoni regolatorja biex biex ma jkunix wis eh, ma nsewx xi affarijiet fil-kwa tad-deċiżjonijiet tal-arfin reċiproku. Importanti wkoll li l-autorità tal-kooperazzjoni regolatorja għandha tiġi monitorjata wkoll mill-viċin biex niżguraw li ikonna trasparenza għolja għandna bżonn ta' studji ehm, akademiċi fuq ġustifika tal-rikonoxximent ehm, reċiproku u Importanti u koll illi konna l-inklużjoni tal-stakeholders u l-opinjonijiet tal-soċjetà ċivili. Dana kollu huwa kollu fil-approċ tal komissjoni It-tielet punt il-kooperazzjoni regolatorja hija komplessa ħafna, l-esperjenza tajdinna illi il-progress isir bil-motu għad diffiċli. Dana kollha semmaw. Qabel kien hemm ħafna sforzi mid-disajnijiet u kellhom ftit suċċess u għal diversi raġunijiet kienem differenti fil-sistemi, specialment fil-sistema ta' regolamenti fil-Stati Uniti, hija ċentralizzata, specialment fil-gwad tal-vetturi, l-Stati Uniti tiddependi fuq l-autoċertifikazzjoni, waqt l-Unjoni Ewropea toqgħod fuq l-approvazzjoni tal-gvernijiet u l-konferma tal-ekwivalenza hija ħaġa komplessa wis li jiena diġà semmejt. Iżda hemm studji li qed isiru biex jiċċaraw dan il-punt. Hemm minn fil-pubblikazzjoni tal-studju dan żgur li juri li din il-kwistjoni tant hija diffiċli. Mela, konklużjoni fl-opinjoni tiegħi huwa iżjed ta' sfida li niżguraw il-progress il fil-kooperazzjoni regolatorja milli niżguraw l-autonomija leġislattiva. Dawna huma impor punti importanti iżda biex naraw fejn tinsab l-sfida u l-enija Eh, importanti anke frigwad tal-vetturi eh, li huwa promettenti li nimxu l-qudiem b'kooperazzjoni regolatorja fis settur tal-vetturi għax il-livelli ta' u huma eh, fil-biċċa kbira ugwali u s-struttura tal-regolaturi tal-vetturi mhix daqshekk diffiċli fil-makkinarja u fl-inġinerija u dan diġà semma' illi fil-fatt eh, diġa hemm ħafna kooperazzjoni hawnhekk u jappoġġaw it-TTIP. Dana huwa kritiku u importanti ħafna bħala prekondizzjoni. Jiġifieri kooperazzjoni regolatorja hija promettenti, raġonevoli u tista' tikkontrollaħ fl-opinjoni tagħna iżda se tibqa' ta' sfida. Jekk nagħmluha sew, il-kooperazzjoni regolatorja se tkun ta' benefiċċju għall konsumaturi u mhux se tipperikola il-ħarsin tal-konsumaturi. Notokrazzi it-tielet kellim is-sinjura l il-ħarsin tal-konsumaturi. Notru grazzi it-tielet kellim is sinjura Barbara Bonvissuto, mexxejja tal-Unità tal-Mobilità Sostenibbli. Signora. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna lil kulħadd. Jiena kunt ħafna li għandna sessjoni partikolari għal dan il-settur tal-vetturi. tal vetturi Għax wara kollox it tip jitratta il-ħol inta xogħol u tkabbir u e, jaħsbu li biex ikonna suċċess fit-TTP dana kieku jinkludi esportazzjoni fil-setturi industrijali kollha kemm huma. Iżda s-settur tal-vetturi se żgur li se jkun dawk li se jesperjenzaw l-ikbar um, tkabbir. Jiena min se nerġa' nidħol fil-ċifri għax diġà semmaw mill-kelima ta' qabli. Iżda nixtieq nfakru illi l-karozzi huma l-ikbar settur fl-Unjoni Ewropea l-esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti u jasbu li l-flussi tal-kummerċ li diġa jinsabu ta' fuq il-level ta' 50 biljun euro jistaw jirdupjaw jew anki iżjed Iżda ċifra waħda mija hija importanti ħafna di semmit jiġifieri li l-NTBs non-tariff barriers huma ekwivalenti għal xi 26% tal- ta' xi tariffa ad valorem. Meta tqabbel dan ma' 2.5% tariffa li l-Istati Uniti għandhom fuq il-karozzi għal passiġġiera tara li dan huwa numru, din hija ċifra għolja, jekk irid ikonna suċċess, dan ifisser li ma nistgħux inkunu sodisfatti biss jekk jekk ikonna din it-tariffa. Għandna nifokaw verament fuq l-NTBs. Ir-regolamenti huma dizinjati biex tikseb il-politika leġittima. Ovvjament u Għawnek eh, għanna bżon ta' sigurezza, għanna nizguraw il-livell ta' sigurezza u l-ħarsin tal-ambjent il-sistemi regolatorji t-nejn għandhom lan li jiksbu dawn l-għaniet. Iżda sfortunatament zviluppaw eh, bizolament, fisolament, separament minn mifrudi minn xoċin. Kienem tentativ bil-ftejm tal 89 biex konna armonizzazzjoni globali, issa sfortunatament dak il-ftejm ma ma kienx ma kienx taqsek suċċess kif mistenni. Issa għandna regolament fejn għandna sistemi differenti. Għandna eh, regolamenti tekniċi eh, regolatori differenti, iżda fil-biċċa kbira eh, jiprovdu livelli ta' protezzjoni li hum komparabbli. Jekk irrid ikonna uh, ftejjim ta' suċċess irridu inħarsu lej soluzzjonijiet innovattivi minn naħa tal-Komissjoni naħsbu illi l-arfin ta' ekvivalenza fil-gwar ta' ħafna regolamenti tekniċi jista' jkun tista' tkun ta' soluzzjoni u din għandha tkun bażi ta' metodoloġija ġdida eh, eh, saħħita u dan m'għandux jikroprometti il-livelli ta' ħarsin. Dawna diġa jinsabu Eh, fuq livell ugwali u ma komparibli. Issa għatem ħafna differenzi kbar. Aħna te proponi li ma nifokax fuq differenzi individuali. Iżda li konna metodologija eh, fejn nħarsu lejn il-forma. Fejn eh, tħares lejn fl-ħar mill-ħar ikonna l-istess livell ta' sigurta. Iva nużaw soluzzjoni tekniċi differenti, issa jkonna l-istess livell ta' sikurta' u għalhekk għandna bżonn ta' metodoloġija li qed niżviluppawha u aħna qed nissuġġerixxu lill-Istati Uniti żewġ l-enin f'din il-metodoloġija. L-ewwel net il inħarsu lejn ir-riżultati eh, u tqabbel l-accidenti u tħares lejn is-sigurtà riżultati ta' sigurtà eh, reali u attwali tar regolamenti tagħna u t-tieni għabbażi tal-approċ ta' clustering Jiena kontenta li ħafna kellima ta' qabli appoġġaw din il-metodoloġija. Ma tistax tħares lejn il-punti individwali ta' regolament fi solament, ċi tħares lejn kif eh, jaħsmu flimkien u kif jizguraw is-sigurta f'rigward ta' ċertu għanijiet, per eżempju, teħu l visibilita Trid tħares lejn l-elementi kollha li Ili biex bekk inti tri tħares lejn partijiet differenti tal-karozza u il-prestazzjoni um, tagħhom u tiżgura li pereżempju li l-karozza tibbrejkja eh, fil-mod korret f'sitwazzjoni partikolari jekk inkella tħares lejn il-karozza kollha kemm hi titlef il-sens tal-anti hawnhekk. Ovvjament, mbagħad aħna nasbu li l-ekwivalenti ikun jekk jirnexxilna jkollha ekwivalenza fuq ħafna kwistjonijiet u bekk dan jwassal għal benefiċċju ekonomiku. Iżda dana se jkun fuq meda ta' żmien qasira, iżda l-ewwel pass għal konverġenza regolatorja fil-ċejjeni barra minnek illi kollha konverġenza bejn iż-żewġ naħat tal-Atlantiku Ifisser li apparti mill-importanza strateġika għal relazzjonijiet kummerċali dana se jkollu influenza strateġika enormi it-twaqif tal-regolamenti um, fid-dinja kollha kemmi. U għalhekk aħna se nkomplu nagħmlu sforzi biex ikonna avvanzi sodi frigwat tal ekvivalenza tal-approċ regolatorju. Aħna diġa għamilna proċess eh, kostruttiv ħafna mal-Istati Uniti biex nifmu aħjar l-lima lima eh, eh, li mumma l-oqsa regolatorji li għanna jkonna u wara sena naħseb li issa huwa possibbli li fix-xhur li ġejjin identifikaw biċ-ċar il-riżultati pozittivi u eh, deliverables possibli. Ehm, possibbli. Dan huwa lantana, dan huwa dinja bisnaħa waħda, kapitlu wieħed ta' diskussjoni fil-qasam regolatorju. Ma nix ninsew il-kapitli l-oħra. Sissa jiena tkellimt dwar l-aċċess għal regolamenti, ma nix ninsew regolamenti fil-ġejjeni u għalek aħna qed naħdmu fuq tliet oqsma oħra. Dawn huma l-armonizzazzjoni bilaterali, diġà bdejna nidentifikaw il-loqsma possibbli għall-armonizzazzjoni iżed bħeffa, per eżempju, e, f'teknoloġiji ġodda. Umbat ma nix ninsaw il-forum il multilaterali u specialment il-ftejm ta' 98 li huwa e, strument illi diġa għanna iżda ma, ma, ma, ma wasalx għal soluzzjonijiet kif mistenni u għalhekk irridu nsibu soluzzjonijiet biex naraw kif l-armonizzazzjonijiet internazzjonali sir iżjed effettiva taħt dak il-ftehim. U fl-aħħar kif diġà semma importanti wkoll illi nżidu l-kooperazzjoni fil-riċerka li nagħmlu diġa qed nagħmlu skambju tal-operazzjoni tal-ħidma tagħna jekk naqdu l-attivitajiet tagħna ikuna inqas problemi fl-armonizzazzjoni tal-regolamenti tekniċi tal-ġejjini tagħna. Mela, konverġenza regolatorja hija iż-żona li qed importanti tal-negozjati fil tal-vetturi, tal negozjati fil tal vetturi għanna bżon ta', ta l-ekvivalenti tal-regolamenti tal eżistenti u armonizzazzjoni ta' dawk tal ċejjeni u specialment fil ta' teknoloġiji ġodda u bekk għanna bżon ta' pen o miż-żewġ naħat fuq il-livell tekniku kif ukoll politiku. Grazzi. Grazzi, Signora Bonvistuto, grazzi li tlet kellima, issa il-mikrofonu l kollegi, hemm zewċ żewġ kollegi li eh, inkidbu, Signora Gepard, fil-qosor jekk jogħġbok. Oh, in äh, vielen Dank auch noch. Mela, senkun l-ewel uh, għaddar boħra tajjeb. Mela, nir-ingrazzja l-kellima, s Smajna xie opinjoniet interessanti ħafna minna. U biex nitkellem bieċar dak li jgħed fuq il-kooperazzjoni regolatorja u fuq l-approċ tal-clustering, jidher li huwa xieraq. Ma nasibx li għandek raġun meta tajt li aħna qed nirroftaw test li għadu ma jeżistix sissa, iżda ħadd hawnhekk kienet jagħmel hekk fil-fatt. Diġà bażi tat-test li sissa ma jeżistix, kulħadd qed jgħid li kollox se jkun eh, meravigliuż u bekk ma nistgħux naqblu miegħek. Issa fil-gwad tal-approċ ta' clustering jekk aħna qed nitkellmu dwar il-windscreen wipers pereżempju jew il-brekijiet nista' nifhem dak l-approċ. Għandna niżguraw li jaħdem fil-fatt illi memx ma fuq il-windscreen jew u illi nafu li nistgħu nibbrekjaw meta hemm bżonn. Jekk imbagħad narmonizzaw ix-xogħol tagħna u jkollna l-istess għanijiet m'hemmx problema laqas hemmhekk Iżda għad fadal qasam li sissa minni xed nif nifmu kif l-affarijiet se jaħdmu fir-realtà. Jekk qed naħdmu fuq għanijiet ambjentali u l-ħarsien ambjentali. Aħna definixxejna dak li rridu u ġili u xikultant l-għanijiet tagħna huma differenti fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u bekk għandna naraw bir-reqqal l-industrija tal-karozzi. Il-approċċ tal-clustering jagħmel sens mill-lat tekniku biss iżda jiena nsaqsi dan għax se jwassal jekk eh, inkomplu f'din id-direzzjoni meta nifissu l-miri f'oqsma oħra u mhux li mhumiex oqsma tekniċi. It-tieni mistoqsija tiegħi Dina t xi ħaġa li jiena smajta. Jiena smajt li l-kooperazzjoni regolatorja miex se jkollha fett fuq il-proċess leġlativ fil-Unjoni Ewropea u għandi dubji kbar hawnhekk, mistoqsija kbira. Għax jekk se jkollna armonizzazzjoni bilaterali, x'proċedura se tintuża għal-regolamenti fil-Parlament Ewropew? se neħdu deċiżjonijiet e, fil-mod kif namlu s-soltu. Jew nieħdu deċiżjonijiet taħt temmit internazzjonali li kollom sitwazzjoni differenti għall-MEP. Grazzi, il-kellima li imis minuta bis. za e, Grazzi. Grazzi, signora President. Kontenta li nista' nitkellem bil-ċek lil wieħed mill-panelisti u naf li ju se jifhem il-lingwa tiegħi Bek, il-mistoqsija tiegħi għasur ħodeġ jekk jogħġbok inti kwotajt il-mandat ta' negozjaturi u aħna tkellimna dwar il-bżonn illi naħsmu fil-viċin fil-qasam ta' regolament tazzjoni iżda kulħadd hawnhekk ty můžu pokračovat, e, že jste všichni vlastně řečníci. Mela, jak nesan kompli. Il-kelima kolla għalu li mannix innaqsu il-standard tal-sigurta. Kulħat refer għal dan. Dinja retorika li rajnija fid-dibattiti kollha tagħna naħseb li dinja dan huwa mekanizmu ta' difiża iżjed minn xi ħaġa oħra għandna ngħidu ħantejbu l-standards u mhux dan aħjar najdu ħanamlu ħilitna minn flok ma, ma nħarsu dak li jem, naħseb li dan ikun utli iżjed għal kulħadd għal fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. T-tieni mistoqsija hija simili għal mistoqsija tas-Sinjura Gebhardt. Se jiġri fil-prassi fl-industrija tal-karozza tal-karozzi fil gwata regolamenta regolament tat-TTIP se jiġri fil-prassi, fil-prattika. Il-kooperazzjoni regolamentorja kif se tiġi evalwata? Se konna evalwazzjoni ex ante? Jiġri najdu per esempio din hija miżura mhix xirqa u m'għandniex nagħmluha b'dan il-mod, kif se jaħdem fil-prattika, fil-prassi x'se jiġri? Grazzi, Signora President jina irrit nirringrazzja l kellima kollha għal messaġġi ċari ħafna mod partikolari dawk li juruna e, e, kem kemm se jgawdu l-SMEs minn TTIP. Jiena nindirizza l-mistoqsija tiegħi lis sur ħoda għax nafu li għandu ħafna esperjenza fil-tħejjija għal ftejmiet ta' kummerċ ħieles. Jiena nistaqsih kemm għandna bżonn ħin biex niċċaraw il-kwistjonijiet kollha rilevanti u eh, dina mux, di mux mistoqsija minn perspettiva politika, ma minn perspettiva teknika. Grazzi. L-ewenet eh, jina naħseb li mish ħaġa sabiħa li konna uh, round table wara l-ewel wahda li kenna. Ġifiri, l-ewel round table Iva Eh, kienet valida din, imma sejna nishtiq li nirriflettu ftit fuq dan kollu palli kieku id-dinja kienet ifrizzata waħna din naraw kif se organizzaw ruħa ma laffariet affarijiet jinbidlu l-ħin kollu qegħdin u fil-qasam tal-karozzi dinja ħaġa straordinarja żviluppi teknoloġiċi minn kull naħa mhux biss naħa teknoloġija imma hemm ukoll il sewqana automatizzat, il-karburant il-ġodda pal idroġenu L-aħħar kellim, kellima, jina nishtiq insaqsija kif nistaw naraw li din id-dinamika tidħol fit-TTIP din hija xi ħaġa li se taħdem jew se se toqgħod ixxekkel b'mod sistematiku dak kollu li nipprovaw nagħmlu Jiena eh, l-aħħar kellima ħasbitni x'qalet illi rridu nsaħħu l-attività ta' riċerka konġunta. Imma hemm kumpaniji fl-Ewropa u fl-Istati Uniti u fil-qasam tal-vetturi intom tafu li kemm l-Amerikani kif ukoll l-Ewropej enew l-industrija tagħhom li kellhom kriżijiet kbar u għom ħafna kien hemm kriżijiet f'Detroit, fl-Istati Uniti, anki fl-Ewropa u għadhom għadhom għadhom kollox il-kriżi f'dan il-qasam. Għala kif jista jħat jikonsidra dan kollu? Jina ma nafx jekk fil planta ta' Sur Junker u se jkun hemm xi affarijiet illi se Eh, ifittxu eh, modi ġodda għal settur tal-karozzi u kif dan kollu se jorbot ma' xurxin. Is-Sinjura Korazza Bilt biex nikkonkludu. Iva, jina sempliciment ritnajt illi ma naħsibx illi kollox huwa miexi fuq ir-rubini għaliex aħna qegħdin nisimgħu l medja soċjali għaliex vera ridun natu każ it-ħassib li qed jiġu eh, li qed jesprimu. Aħna rridu nibbażaw id-dibattitu tagħna fuq il-fatti, fuq id-data, fuq l-arfin espert u it-tnej qed juruna il-benefiċċji u l-iżvantaġġi tal-tnaqis tal-standards maħniex qegħdin ngħidu li kollox huwa perfett imma laqqas ma nistgħu nippermettu illi ftejin li jista' jkun tant ta' benefiċċju għal konsumaturi illi jittieħed ħostaġġ minn ideoloġija li hija kontra l-Amerikani dak li kolli rrit ngħid. Issa eh, nagħti il-mikrofonu lill-esperti biex iwieġbu. Jixtieq jibda? Iva, grazzi ħafna, ħan nibda jena. Jgħet s-suru dak, u netkellem fil-qosor ħafna, l dwar il-protezzjoni tal-ambjent, jena din semmejta diġa u jiena għattilkom illi qed nuża l-eżempji mill-qasam ta' sikurezza imma il-protezzjoni ambientali se tgħaddi mill-istess proċess. Jekk aħna rridu jkollna kompatibilità u ekwivalenza reċiproka, ma nistawx ma nħarsux lejn l-ambjent l-industrija bħalissa edha edha tħares lejn it tracks fejn il- sitt pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea edin u, u l-standards Amerikani edin jagħtu l-istess riżultati. Aħna għatmadna u għansi sħaqna kemm il-darba illi aħna marridux in-naqsjoni minnaw l-standards l-standards ta' sikurezza. Um, the, um, the point is that the industry cannot... Il-fat huwa li l-industrija ma tistax tippermetti li dawn l-affarijiet jiġru l-industrija trid il-ħin kollu is-saħħaħ is-sikurezza tal-karozzi u l-użu effiċenti tal-karburant. Fuq dawn l-affarijiet qed taħdem l-industrija, imma minħabba ir-riżorsi ġodda billi aħna neliminaw l-NTBs ikonna iktar finanzi biex insaħħu l-elementi ta' sikurezza fil-vetturi u anki biex intejbu il teknoloġija Issa, kemm irridu ħin, ma nafx, jekk kieku aħna konna nafu li nista nikkompletaw da kollu sal-ħar ta' din is-sena, Ignazio jrid jgħidilna kemm għandha bżonn ħin Dawn huma affarijiet komplikati ħafna jitolbu eh, il-ħin li hemm bżonn u jiena ma tqattilkom illi ma tistgħux tħarsu lejn il-settur tal-vetturi kollu kemmu, tidu tħarsu lejn il-clusters, il-gruppi, aħna rridu illi niksbu eh, suċċess fuq dawn il-clusters biex nuru li hemm l-ekwivalenza u nittama li sa l-aħħar ta' din is-sena jkollna cluster jew tnejn illi eh, nistaqnajdu ngħidu li huma ekwivalenti u mbagħad fuq il eh, riċerka u l-iżvilupp. Din hija industrija illi tinvesti ħafna flus fir-riċerka u l-iżvilupp. Aħna l-iktar li ninvestu eh, fl-R&D mill-qasam privat, jekk ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea f'riċerka preregolatorja, dan se jservi biss biex jgħinna u bilħa dawn il-kumpaniji huma kollha kumpaniji globali għandhom sedi fl-Stati Uniti, fiċ-Ċina, fl-Ewropa jaħdmu kullimkien u dan jgħin ir-riċerka u l-iżvilupp ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna, ftit punti l ewwelnet fuq it-trasparenza. Trasparenza hija essenzjali anki l-involviment tul il-proċess kollu għalhekk jekk aħna qed nitkellmu dwar ekwivalenza regolamenti futuri kollha eh, kulħadd irid ikun involut mill-bidu aħna diġà żviluppajna żewġ test cases biex nuru l-ekwivalenza f'ċerti oqsma. Dawn huma eh, isibuhom fuq il-web nista' nibatilkom il-links u tistgħu taraw biċ-ċar dak li għandna f'moħħna. Um, ehm, mm, ma naħsibx li se toqgħodu titħlu fil-dettalji tekniċi kollha li hemm f'dawk it-test cases imma jagħtu idea ċara dwar il-metodoloġija li għandna f'moħħna. U dawn jistgħu mbagħad jiżguraw illi dak li aħna qegħdin ngħidu li ma rridux innaqsu l-livell ta' protezzjoni mhux biss kliem politiku huwa affarijiet li tistgħu tarawhom id-dokumentati. Umbagħad fuq ir-riċerka u r riċerka konġunta. Jiena ma narax illi hemm dawn ir-riski kbar għal kompetizzjoni li dejja mhix illi għanna mbagħad nimponu biss soluzzjoni waħda teknika ma jidher ċar illi fir rigward ta' teknoloġiji ġodda waħna m'nek qegħdin nitkellmu dwar vetturi autonomi irridu nifmu eżattament xinu ma l-sfidi u xinu il-livell mistenni ta' protezzjoni. Umbat, ikun iktar faċli għalina li naslu għal konklużjoniet simili f'termini ta' regolamenti illi huma meħtieġa it telet net fuq l-ambjent IVA. Dana ovvjament se jkonna inqisuh ukoll aħna ma nistawx napplikaw l-istess metodologija li qegħdin infasslu għas-sikurezza u din napplikaw għall-ambjent. F'dokumenta riflessjoni ta' qabel aħna għadna illi forsi se jkun hemm bżonn illi nirfinaw il-metodoloġija sabiex dan ikun japplika l-kwistjonijiet ambjentali. Imma sissa minn naħa tal-kontraparti tagħna fl-Istati Uniti li PA għadu ma eh, eh, eh, ġiex inkluż fin-negozjati aħna qegħdin nikkonċentraw id-diskussjoni tagħna fuq is-sikurezza ma mhux esklus illi fil-ġejjieni u anki jekk aħna nirċievu xi kontribut siwi min-naħa tal-industrija aħna wkoll se nikkonsidraw aspetti ambjentali. Iva, fil-qosor ħafna, naħseb ħafna mill-mistoqsijiet issa twieġbu imma jiena rrit għal darboħra nisħaq fuq il-benefiċċji għal konsumaturi. Jiena għat illi dawn il-benefiċċji għanna zomuhom f'moħħna għaliex dawn huma mezzi kif aħna nistgħu niżguraw li l-konsumaturi jkunu mħarsa, u mbagħad dwar il-protezzjoni ambjentali Jekk ikun hemm ekwivalenza forsi se jkun hemm jekk le tista' eh, jekk ikun hemm tista' tipproċedi jekk le ma tkomplix, naħseb dan huwa approċċ li għamel sens, mbagħad dwar jekk il-parlamentu x'se jkollu l-opportunità li semma leħnu, iva jekk jibbidlu regolamenti se jkun hemm proċeduri ġodda li se japplikaw, jekk għandna nitkellmu dwar ekwivalenza kooperazzjoni Eh, regolatorja bat il-kwestjoni ta' rikonoxximent reċiproku dan huwa punt iktar eh, kompless se jkunem se jkollhom jinħolqu proċeduri ġodda u l-Parlament Ewropew flimkien mal istituzzjonijiet l-oħra Iridu jaraw illi ikunu rappreżentati kif imess. Grazzi, Sur Mattes. Issa nati il-mikrofonu l-ura l-Sur Odak. 30 sekonda. Iva, grazzi ħafna 10 sekondi itqalu ħafna affarijiet fuq it-trasparenza. Jiena personalment kont involut f'ħafna minn dawn in-negozjati u qatt ma rajt livell tant li ta' trasparenza. U laqqas fil-negozjati fil, fil l-Unjoni Ewropea kella ma' partijiet terzi. Grazzi ħafna Grazzi l-esperti, grazzi għal prezentazzjonijiet ta'kom, issa se ngħaddu għall-aħħar parti ta' dan din is-seduta ta' smieħ, ġifiri il-konklużjonijiet. Qabel ma nagħti il-mikrofonu lill Sinjura Sherman Zova li għal rapporter għal din l-opinjoni nati il-mikrofonu l-Sur Ignazio Bersero li huwa direttur Eh, fil-Kummissjoni Ewropea dan huwa interlokutur regolari u għandu responsabilità li jizgura koerenza tal-proċessi ta' negozjati għat TTIP. Sur Bessero. Iva, grazzi ħafna u skużawni illi jena ma konċawnek mill-bidu ta' din is-seduta ta' smiħ il-komitat ta' huwa responsabli għal xuħut mill-aspetti l-iktar kritiċi ta' TTIP xoħut minn dak li huma l-iktar importanti ekonomikament imma l-iktar punti diffiċli li qegħdin indirizzaw dawn in-negozjati. Pala kummenti ta' konklużjoni, irrid ngħidilkom fejn mixin fuq il-kwistjonijiet regolatorji u f'dan il-kuntest issemmew xi punti illi eh, jinsen semmi xi punti li semmew diġà waqt is-smieħ. Mbagħad eh, kwistjoni ta' kompetenza ta' dan il-kumitat li huwa x-xiri pubbliku aspettiħor kritiku ta' dawn il-negozjati. L-ewel net, f'dak kollu li qed namlu fuq kwistjonijiet regolatorji ta' TTIP, aħna qegħdin naħdmu għabbażi ta' prinċipju ewlieni li xejma li naqblu fuqu mandu iwassal għal tnaqqis fil-livell ta' protezzjoni fl-Europa għal konsumaturi, għall ambjent jew għal xi għan ieħor ta' politika pubblika kif huma dawn riflessi fil-leġizlazzjoni Ewropea dan huwa prinċipju fondamentali li aħna napplikaw u japplikaw fl-oqsma kollha fejn hu possibbli illi naqblu fuq xi ħaġa li tmur lil lin eh, u li s-saħħaħ il-livell ta' protezzjoni tant l-aħjar imma l-garanzija hija li qatt u qatt maħna se naqblu fuq xi ħaġa li se twassal għal tnaqqis tal-livell ta' protezzjoni. Fuq issa x'qed negozjaw f'termini ta' kwistjonijiet regolatorji qed ninnegozjaw fuq uh, sensiela ta' regoli orizzontali li se jmexxu l-kooperazzjoni regolatorja tagħna anki fil-futur u ċerti riżultati speċifiċi f'ċerti oqsma ewlenin. Issa dwar ir-regoli orizzontali nirreferi b'mod partikolari għal żewġ kapitli ta' TTIP għaliex nemmen illi issemmew fid-diskussjonijiet tal-lum l-ewwel huwa kapitlu orizzontali fuq dak li aħna nsemmu najtu l kooperazzjoni regolatorja fejn l-Unjoni Ewropea dan l-aħħar ħarġet proposta. Proposta bħal proposti kollha tagħna hija waħda pubblika u tistgħu taraw eżattament eh, x'nixtiequ. Jekk nista' inqassar dak li aħna nixtiequ naraw huwa nixtiequ li niżguraw illi ikun hemm dialogu strutturat tajjeb ma' l-Istati Uniti li jaħdem f'żewġ direzzjonijiet aħna iva lesti illi nisimaw l-opinjonijiet ta' regolaturi eh, Amerikani fil-waqt li aħna nfassu regolamenti ġodda għakkondizjoni li huma jagħtuna l-istess opportunità illi najdu tagħna waqt li huma qegħdin ifassu regolamenti tagħhom dan huwa prinċipju fondamentali li rridu nizguru eh, niggarantuh li jkun hemm dan il-bilanċ u jkolli najt illi Sissa dana mhux dejjem kien il-każ u għalhekk huwa importanti illi konna sistema strutturata ta' dialogu għal eh, diskussjoni fuq it-TTIP. Issa, kull naħa tista' iżżomm l-autonomija regolatorja tagħha ma rridux nindaħlu fil-qasam tal-Parlament, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni li jiddeċidu fuq il-proċess regolatorju u din din l-entità ta' kooperazzjoni regolatorja trid illi tiżgura li regolaturi eh, eh, l-iktar imlaħqa ikunu involuti anke fis segwitu ta' dan il-ftehim biex ikunu jistaw jaraw illi l impegni li jittieħdu jiġu implementati kif imiss u illi jaqblu fuq prioritajiet ġodda għal kooperazzjoni regolatorja imma dan m'għandhomx rwol ta' teħita deċiżjonijiet għaliex id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet rilevanti fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Uniti. Naqbel ma' Sur Mattias illi hemm kwistjonijiet eh, istituzzjonali li huma komplessi li rridu niddiskutuhom magħkom biex naraw kif nistgħu niżguraw li il-Parlament ikun involut bisħieħ f'dan il-proċess u li xejn ma jkun Eh, ifisser illi il-Parlament se jitlef mill-kompetenzi tiegħu imma naf illi hemm ċerti kwistjonijiet istituzzjonali li rridu nirriflettu fuqhom flimkien. U aħna li diġà li din hija kwistjoni li rridu eh, niddiskutuhom aktar fid-dettall. It-tieni kapitlu importanti huwa fuq it-TBT, l-ostakoli tekniċi għal kummerċ u naf illi kelkom l-opportunità li tiddiskutuh Eh, dan l-aspett fl-ewwel round ta' din is-seduta punt li se jkun diffiċli għaliex is-sistemi fl-Istati Uniti u dik tal-Unjoni Ewropea ma differenti ħafna, imma hija huwa punt kritiku għaliex li aħna niksbu kooperazzjoni aħjar bel l-Organizzazzjoni ta' Standardizzazzjoni Ewropea u daw tal-Amerikani eh, se jkun essenzjali biex aħna l-kunnu Eh, jista' jkollna standards iktar kompatibbli bejn l-Istati Uniti u dawk Ewropej għalhekk iktar ma jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn l-entitajiet ta' standardizzazzjoni iktar se nkunu nistgħu eh, navvanzaw. Imma hemm ukoll kwistjoni ta' evalwazzjoni tal-konformità li hija meqjusa bħala eh, waħda mill-affarijiet li l-iktar tinvolvi spejjeż tal kumpaniji Ewropej li jridu jbijaw fl-Amerika fil-qasam tal-makkinarju, tal-inġenerija, dawn huma affarijiet li aħna qegħdin niddiskutuhom u anki rridu naraw kif nistgħu innaqsu l-ispejjeż tal-evalwazzjoni ta' konformità mhux biss hawnhekk fl-Ewropa imma anki fl-Istati Uniti. Dan huwa wieħed mill-punti eh, importanti illi rridu insibu soluzzjoni dwaru naħseb eh, dak kollu illi seta jintqal fuq is-settur tal-karozzi intqal b'mod elokwenti ħafna mill-esperti tagħna hemm bżonn li aħna nilħqu riżultat ambizzjuż fuq l-aspetti regolatorji ta' dawn id-diskussjonijiet. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq setturi oħrajn u irrid insemmih dana biex ma taħsbux li aħna qed moħħna fil-karozzi biss qed nitkellmu fuq il-qasam tal-enġinerija, tal-farmaceutika, il-kosmetika, il-teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni Ġifiri hemm ħafna aspetti. Aħna irridu naraw issa x'riżultati konkreti nistgħu eh, naslu għalihom minar ma naqsu il-livell ta' protezzjoni. Kem se jkun hemm bżonn ta' ħin ma nafux aħna qegħdin naħdmu ma' regolaturi Amerikani għaliex dan huwa xogħol eh, kritiku hemm bżonn illi ir-regolaturi ikunu involuti bisħiħ il-proċess huwa immexxi ħafna fuq id-data li ikun ibbażat fuq l-evidenza aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa l-istudju illi se se toħroġ l-industrija f'qasir żmien. Imma ovvjament aħna nixtiequ illi ikkonna riżultat fuq dan eh, l-element malar kem jista' jkun mbagħad fl-aħħar kelma fuq il-xiri, il xiri il procurement Intom qegħdin taħdmu fuq il-leġislazzjoni eh, Ewropea dwar il-procurement. Jiena se ngħidilkom li din hija waħda wieħed mill-aspetti l-iktar kritiċi u l-iktar importanti ta' dan in-negozjati bħalissa is-sitwazzjoni hija zbilanċjata l-kumpaniji Amerikani bħalissa ma jistax jipparteċipaw fil fil-xiri pubbliku fl-Unjoni Ewropea skont id-direttiva. Sfortunatament din miex il, eh, mux il-kas għal kumpaniji Ewropej fl-Istati Uniti fuħut mill-swieq l-iktar gbar dak li għandu xaqsmu mal l-infrastruttura ta' trasport. Aħna permezz dawn negozjati irridu illi konna kondizjonijiet indaqs u ehm, dan huwa suġġetti li se jkun liktar diffiċli u fost l-aspetti liktar importanti ta' dawn il-negozjati. Grazzi, grazzi Sur Bressero. Issa nati il-mikrofon l-Sinjura Sharazova. Yeah, well, it's difficult to conclude. Uh, first remark, I think... Grazzi ħafna, u diffiċli nara fil-fat. L-ewel komment kien Eh, dik kien vera interessanti, skambju ta' form ta' opinjonijiet importanti ħafna u nittama li fil-ġimgħat u xhur li ġejjin nkomplu d-diskussjoni. Tieni punt li nixtieq nieħu minn din id-diskussjoni huwa li dak li qegħdin u bħalissa huwa li għanna zewċ muntanji ta' liġijiet, regolamenti, standards fuq żewġ naħat tal-Atlantiku. U għalija it-titib hija pont bejn dawn iż-żewġ muntanji. Aħna l-koll nafu li maħannux ħankunu edin insolvu l-problemi kollha permezz ta' TTIP, imma din hija opportunità, opportunità unika u jiena naħseb li m'għandniex nitilfu din l-opportunità. U jiena naħseb li dan il-pont għandna narawh bħala għażla ekonomika u opportunità għan negozji u anka għal ċittadini. Issa fidejn il-negozjaturi li jibnu l-iżjed pont b'saħħtu possibbli U minn din il naħa tal-mejda nista' nassigurakom li l-Parlament huwa lest li jgħinkom fil-bini ta' dan il-pont. U nittama li dal-waqt narawkom f'dan il-Kumitat għal skambju ħor ta' opinjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela qabel ma nagħti il-mikrofonu l-kollega tiegħi sinjura Fod biex talaq din is-seduta rrid ngħid eh, kentejn ta' ringrazzjament l-esperti kollha illi ġew għamlunna prezentazzjonijiet li permezz tagħhom eh, permettulna illi nitlu aktar fid-dettall fuq ħafna saġġetti, aħna rridu naħdmu sabiex in-negozjati permettulna illi niksbu benefiċċju fuq meta ta' żmien twila għal kompetittività tagħna u anke għal ċittadini Ewropej. In-negozjati fuq it-TTIP se jitkomplew u importanti li negozjaturi iqisu dawk li huma il-punti sensittivi f'dawn in-negozjati u l-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi Eh, fil-rigward tal-Kumitat Inta, aħna se nkomplu bil-ħidma tagħna u se segwu b'attenzjoni kbira l-aspetti kollha tan-negozjati fuq it-TTIP. Issa ngħaddi il-mikrofonu lis sinjura Ford biex tagħlaq dawn din is-seduta. So thank you very much and give Nixtieq ngħid grazzi ħafna. Ħala taqsira malajr malajr ta' dak li fimt llum. Dan il-ftejm kummerċali għandu reb faċli għal dawk li huma tneħħija ta' tariffi, mbagħad hemm rebħiet potenzjali aktar ikkomplikati ta' tneħħija tal-ostakli mhux tariffali. U naħseb li il-benefiċċji maqsuma 50 u 50, 50% eh, u jiena naħseb li ħajkun hemm sfida kbira u hemm ħafna dettalji li rridu għodu attenzjonijom. Kenna prezentazzjoni utli ħafna dwar il-mod ta' kif il-oqsfa eh, regolatorji huma infassla fuq iż-żewġ tal-Atlantiku u il-rapporter għada kif id deskrivi żewġ montanji u anka l-montanji huma mamula b'modi differenti għalhekk huwa verament diffiċli li nibnu dawn il-pontijiet eh, jew pont wieħed jew inkella pontijiet differenti skont setturi u kemm il-darba għalunna li mhux ħankunu qegħdin imbaxxu l-standards għal konsumaturi għal dak li huwa l-ambjent. Jekk hemm standard differenti fl-Istati Uniti aħna ħanżommu l-standard tagħna. Imma l-idea mhijiex li mbaxxu l-standards, Iżda naħat tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi hemm ċertu tħassib u jiena ħadd il-punt tiegħek li intom tħossu li minnhomx xed tiġu kkonsultati fuq id-dettalji tat-tekst negozjat fuq il-kooperazzjoni regolatorja. Għalhekk jiena nittama li dak li ħaniħdu minnaw illum huwa li inti issa semmejta din ħaġa dim numru ta' MPs. Smajni kif nitlob lill-negozjatur ewlieni mill-Kummissjoni sabiex jassigura ruħu li jisma' eżattament ma l-ħsibijiet tagħkom f'dan il-qasam għaliex aħna rridu nassiguraw li jkollna l-fiduċja tal-konsumaturi li aħna maħniex ħankunu qegħdin imbaxxu l-standards Dak mhux lan, aħna koll nafu meta nkunu qegħdin nagħmlu liġijiet li fil-ġejjeni hemm ċertu riski u inti qatt ma tista' tipprevjeni illum kull riskju li jista' jkun hemm. Iżda l-ħaġa nija li hemm bżonn f f'moħħna huwa li indirizzajna kemm jista' jkun problemi, aħna konxi ta' dawn ir-riski u ħanipruvaw nimminimizzawhom. Jiena naħseb li dan kien aspett utli ħafna. U jiena naħseb li dak li nixxilna nagħmlu llum huwa li mxejna l qudiem għal dik li hija trasparenza u li aħna miftuħin flimkien u nixtieq nirringrazzja wkoll eh, li fakkartuna dwar il-parti li għandha xtaqsam ma' xir pubbliku din hija kwistjoni ewlenija għall-Kumitat tas-Suq Intern. Fis-Suq Intern ix-xiri pubbliku huwa miftuħ għal kulħadd minn madwar id-dinja li jixtieq eh, jagħmel appalt fuq il-sejħitana għalek irridu li ikonna l-istess situazzjoni anka l-kumpaniji Ewropej li jishtiqu e, eh, jipparteċipaw f'appalti anka jew xi Repubbliku anka fil-suq e, tal-Istati Uniti. Għalek aħna nissiguraw ruħna li dan seħu Grazzi wkoll il-President, ġentilment ringrazzja s interpreti ħinna tagħna, grazie.